Okay, welcome everybody. We'll uh, resume our meeting. And... Signori, inkomplu fej ħallejna qabel likel jiena nati merħba lil joħin Almunja, żgur m'għandu bżonn ebda introduzzjoni hawnhekk flimkien miegħu se niddiskutu il-kompetizzjoni uh, l-aħħar darba li tqajna mal-Kummissarju kien nhar 22 ta' Mejju u se nerġgħu niltaqgħu fit-8 ta' Ottubru. Imma sa dak it-tant il-Kummissarju qiegħed hawnhekk magħna illum u eh, l-ewwel se nisimgħu lill-Kummissarju mbagħad eh, ngħaddu għal mistoqsijiet min-naħa eh, tal-membri għaw il-bicċa kbira tal-membri tal-grupp tal-kompetizzjoni edin hawnhekk. Aħna waqqafna grupp tal din is-sena mmexxi minn Antonin Sanchez Presedo, Sir Hockmark, Sir Schwa, Peter Skinner, Sophie Intveld, Philip Lambert, Dirk Jan Epping u Jürgen Kut. Dawn huma il- persuni illi flimkien jifformaw il dan il-grupp ta' ħidma għal kompetizzjoni qed jaħdmu fuq ir-rapport dwar kompetizzjoni għal din is-sena. Il-Kummissarju, grazzi ħafna Sinjura President, Onorevoli Membri, Sinjuri. Jiena għal darbohra nixtieq nirringrazzja il-Kumitat Ikon u il-President tiegħu, il sinjura Bowles, tal-li stednuni biex nippreżenta il rapport annwali għadwar il-kompetizzjoni għall-2011 il laqgħa tagħna qed issir f'mument kritiku għall-Unjoni Ewropea moment eh, fejn qed eh, nintalbu namlu bidliet kbar nieħdu deċiżjonijiet importanti nkunu ambizjużi fuq livell politiku. Riżultat tal-elezzjoni fil-Greċja nhar il-ħadd kien pass pożittiv u ikkonferma il-post ta' dan il-pajjiż fiż-żona euro. Pass ieħor importanti qed jistennina minna 10 tiem oħra l-Kunsill Ewropew se jkollu jieħu deċiżjonijiet importanti biex jerġa' inidi l-Unjoni Politika Finanzjarja u Ekonomiku. L-sfidi kbar li għandha qoddim għall-Ewropa jitolbu tmexxija, determinazzjoni politika u viżjoni strateġika Dan huwa l-ambjent eh, illi fih jiena irrid inkompli naħdem favur il-kompetizzjoni xogħol illi eh, ma tantx kien faċli minn meta bdiet il-kriżi fl-2008 il-xol tagħna jippermettilna biex inħossu bidejna l-impatt tal-kriżi eh, fir-realtà ir-rapport illi qed eh, nippreżentalkom illum mar-riżultat ta' dik l-esperjenza il għana ħari tax-xogħol tagħna huwa li noħolqu l-aħjar kundizzjonijiet ta' tkabbir ħolqien ta' impiegi fis-suq intern. Huwa iktar importanti għalina biex eh, noħorġu il-potenzjal sħiħ tal-suq waħdini biex noħorġu mill-kriżi u nistimulaw l-ekonomija. Fost ħafna formazzjoni li prezenta il-rapport eh, fil-format il-ġdijt tijaw kif kien eh, fil-fat talabna namlu il-parlament nishtiq nisħaq fuq tle toqsma illi huma propju eh, l-assantalazzjoni tana servizzi finanzjarji li kell u lajnuna mill-istat l-inizjattiva ta' modernizzazzjoni tal-għajnuna statali hija huwa żvilupp importanti ta' politika li mhux inkluż fir-rapport għax tnieda biss ftit ġematilu imma jiena nixtieq niddiskutu mal-kumitat illum. Jiena nibda billi nagħti daqqatajn lejn ix-xogħol għamilna fis-swieq finanzjarja għal darb'oħra il għanew tana tagħna tas-sena li għaddiet kien illi aħna nżommu l-istabilità f'ħafna ehm, taqlib Aħna ridna nużaw l-għajnuna, il-regoli tal-għajnuna statali biex nejnu il-banek eh, li kellhom bżonn l appoċ min-naħa tal-pubbliku u nħarsu l-istabilità finanzjarja niżguraw illi il-banek ristrutturati jkunu viabli biex ikun jistgħu jselfu lill kumpaniji u lid djar meta faqqat il-kriżi mbagħad marret għall is-sajf li da ma kellna ebda alternattiva li fil-li natu għajnuna statali temporanja lil banek fl-2012. Eh, aħna irridu issa nistennew illi s-swieq finanzjarji eh, jistabilizzaw ruhom biex noħorġu l-linji gwidi il-ġodda għall istituzzjonijiet finanzjarji skont ir-regoli il-ġodda aħna ddeċidejna fuq il-vijabilità ristrutturar jew likwidazzjoni ta' 46 bank u għadna qegħdin naħdmu fuq iktar minn 25 każ. Għal kważi erba' snin aħna servejna wkoll bħala awtorità de facto ta' ġestjoni tal-kriżi u riżoluzzjoni tal-kriżi autorità ta' riżoluzzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u provajna nindirizzaw il-problemi strutturali li ħarġu minħabba il-kriżi fl-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna. Aħna għandna bżonn ta' sistema Eh, sħiħa ta' Rizoluzzjoni supervizjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropej flimkien ma' skema ta' garanzija depositu Ewropea li hija propju l-idea illi fuq hija bbażata eh, l-inizjattiva tal-Unjoni Bankarja. Dan il-mod l-Unjoni Ewropea jkollha l li għandha bżonn biex tirristruttura b'mod effettiv il-banek Imma ix xogħol li qed nagħmlu fis-swieq finanzjarji mhux illimitat biss illi aħna nagħmlu l bejlaw tal-banek għandna aħna wkoll ħafna każijiet ta' antitrust nejn minnhom huma marbutin ma' tħassib eċċessiv eh, minħabba il-prezzijiet. Il-kumpaniji li huma involuti huma Standard and Poor's fejn aħna sibna soluzzjoni permezz tal-impenji u Thomson Reuters fejn aħna hemmhekk għadna qegħdin naħdmu. Barra minnek f'April tas-sena li għaddiet aħna nidejna żewġ każijiet antitrust fis-CDS biex eh, narawx komparazzjoni tista' teżisti bejn il-banek ta' investiment differenti li adottaw strateġiji biex iżommu eh, l-pożizzjoni tagħhom eh, fil-suq tal-OTC. Hawnhekk l-informazzjoni tas-suq finanzjarju sforsi kellha rwol hawnhekk. Mbagħad hemm ukoll l-aċċess għall-infrastruttura ta' swieq finanzjarji jina nemmen l-infrastruttura miftuħa u aċċessibbli finanzjarja hija meħtieġa sabiex ikonna eh, nkunu nistgħu nagħtu servizzi finanzjarji effiċjenti kemm lill kumpaniji kif ukoll investituri. Aħna Iddifendejna viżjoni kompetittiva ta' swieq finanzjarji fid-Deutsche Börse u l-Euronext NYSE Eh, Mus se nirrepeti dak li jiena għat meta adottajna din id-deċiżjoni ftit ta' xhur ilu. Is-swieq ta' ħlasijiet huma wkoll qasam ieħor fejn aħna konnattivi ħafna. Deċiżjoni tal-Rati Ewropej fil-każ tal-Mastercard ikkonferma dak li aħna ħsibna fil-qasam tal-miżati għall-iskambju multilaterali fil-, fil, fil servizzi tal-credit cards. Aħna se nkomplu bl-investigazzjonijiet tagħna fuq il-viża barra minnek aħna rridu eh, infittxu soluzzjonijiet regolatorji li joffru ċertezza legali l-industrija kollha kemm Aktar kmini din is-senna ftejna taħna investigazzjoni fil-operazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew ħlasijiet. Eh, pala tweġiba l-allegazzjonijiet li l-standards ta' interoperabilità li kienu qed jiżviluppaw ħlasijiet online eh, kienu forsi se joħolqu problemi l-servizzi offruti mill-istituzzjonijiet li ma kienux banek. Lek aħna issa rridu nipromuovu standards li huma kemm ġusti kif ukoll trasparenti għal daqstant ma nistgħux naċċettaw proċessi ta' standardizzazzjoni illi jinqabdu għal finijiet ta' foreclosure kontra barranin li jkunu pjuttost innovattivi. Issa, dwar il-swieq tal-prodotti tal-ikel minn perspettiva ta' kompetizzjoni, il-Kommissjoni ħadmet li biex tagħmel reviżjoni ta' xi mergers transazzjonali Per eżempju, dal-aħħar jajna l-akkużizzjoni ta' kummerċjant kbir ta' zokkor, Sutsuke, li huwa l-ikbar produttur ta' zokkor fl-Ewropa, biex eh, inħarsu l-kompetizzjoni fis-suq tal-Unjoni Ewropea u fl-Italja. Imma peress li ħafna swieq tal-prodotti tal ikel huma lokali u nazzjonali, ħafna minn dal-infurzar tal-antitrust isir b'mod parallel mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali. Dan il-rapport li ħareċ xar li għadda flimkien mal autoritajiet Nazzjonali tal-kompetizzjoni kollha jgħidilna illi hemm ħafna forzar uh, tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea bejn 2004 u l-2011 l-Aġenzija tal-Kompetizzjoni tal-Ewropa eh, ħadmu uh, fuq madwar 1300 kas ta' merger u 180 kas ta' antitrust. Nofsom kienu kartels biċa kbira minnhom fil-proċessar tal-ikel u l-manifattura. Ir-rapport jidentifikaw wkoll ħafna ostakoli strutturali bħal pereżempju xkiel regolatorju persistenti f'ċerti swiq blimnut f'ċerti pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Issa ngħidilkom xi ħaġa dwar l iżviluppi eh, politiċi fil-qassam tal-għajnuna statali. Sena li għaddiet f'Diċembru aħna approvajna ir-riforma ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u f'Marzu aħna adottajna l-ewwel ta' staħt dan il-qafas u din ir-riforma witti titriq għal bidla sħiħa f'dan il-qasam tal-politika, dak li aħna nsejħu l-inizjattiva ta' modernizzar tal-għajnuna statali li ndejnija madwar xarilu l-ispirtu ta' din ir-riforma u li aħna nejnu li l-gvernijiet tagħna jixprunaw it-kabbir f'mument fejn ħafna minnhom iridu jkonsolidaw il-budgets tagħhom. Għal dan il-għan, ir-reġim li se joħroġ minn din ir-riforma se jħeġġeġ għajnuna eh, li timmira eh, fallimenti tal swieq illi għandha effett ta' inċentiv li ma taħlix il-flus tal minħalla ħalla 16 u li għandha li m'għandix alternattiva aħjar fis-suq. Din hija l-għajnuna statali li tippromuovi il-portazzjoni tal-ambjent li tappoġġa riċerka u l-iżvilupp li tagħti inċentivi għall iżvilupp tal-ekonomija diġitali, imma biss meta dan l-appoġġ ikun immirat fejn qed ifalli jissuq u ibiddel l-imġiba ta' min qed jirċievi din l-għajnuna. Aħna ma nistawx inkomplu nonfqu flus eh, mingħajr ma jkun hemm investiment ukoll min-naħa tal-privat. U għalhekk l-ispirtu tar riforma se jiġi espress permezz ta' ħafna linji gwida settorjali, eh, inklużi linji gwida għall-għajnuna reġjonali Eh, għal riċerka svilupp innovazzjoni u linji gwida għal lajnuna għall-ambjent li flimkien jammontaw għal żewġ terzi tal-ammont kollu kemmu tajnuna statali approvajna l-inizjattiva se toffri wkoll reġim ħafna iktar effiċjenti permezz ta' bidliet fir regolament proċedurali, reviżjoni tar regolament dwar eh, l-eżenzjoni tal-Generali Unblock u il-regolament um, l-Enabling Regulation. Jena dejjem uh, lest il-nżomkom informati dwar l-izviluppi ta' deċiżjonijiet differenti li aħna se nkunu qed nadottaw u uh, din l-inizjattiva strateġika naħseb illi din is-sena se nkunu f'pożizzjoni illi nibatu lill-Parlament u lill-Kunsill bidliet fil-Enabling Regulation u b'mod regolari nixtieq ninforma lilkom dwar il-proposti għal bidliet fl-istrumenti kollha l-oħra b'mod partikolari il-linji gwida settorjali, il-linji gwida dwar kapital ta' riskju, dawk ambientali, etc. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa, jiena niproponi illi għanna naddu mill-ewwel għal membri tal-grupp ta' ħidma għaliex wara kollox dawn huma dawk li qed iħejju rapport ta' inizjattiva tagħna. L-ewwel li semgħu minn għandhom u mbagħad naddu għal dawk illi għalluli li xtaqu li jitkellmu. Antolin. Grazzi ħafna, Signora President bħala rapporter għal rapporta tal kompetizzjoni li jmiss Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għal dialogu li qed iżomm mal-grupp ta' ħidma tagħna u għall ispirtu ta' kooperazzjoni li qed juri. Il-rapport illi qed jippreżentanna llum il-format ta' dan ir-rapport jinkludi il-kwistjonijiet li aħna konna qed niddiskutuhom fil-grupp ta' ħidma jiġifieri tliet tassi ewlenin li huma essenzjali L-ewwel il- il-kontribut tal-politika tal-kompetizzjoni eh, għal kriżi u mbagħad il-mod kif il-politika tal-kompetizzjoni tista' tgħinna biex noħorġu mill-kriżi u eh, niksbu l-anijiet tal-istrateġija tal-2020 għad kabbir u l-impik un bat dialogu mal istituzzjonijiet oħrajn dialogu u kooperazzjoni bejn il-Kommissjoni il Ewropea u il-Parlament Ewropew dawn huma tletassi illi qegħdin naħdmu fuqhom. Il-Parlament adotta rakkomandazzjonijiet ukoll fuq dawn. Jiena se nifoka fuq ħaġa waħda, jiġifieri fuq il-kriżi. Għaliex naħseb illi din hija kwistjoni l-iktar urġenti bħalissa Aħna rajna li l-kompetizzjoni tista' tagħmel kontribut kbir għal lejn l-istabilità finanzjarja u biex tindirizza il-problema il-problemi li għandna qudiemna ġifri li konna sbiq trasparenti u iktar kompetizzjoni dak li għandna qudiemna llum propju l-attivazzjoni ta' programmi ta' rikapitalizzazzjoni fuq livell Ewropew u dawn jorbtu mal istituzzjonijiet finanzjarji Issa fir rigward ta' dan il-dawn il-programmi ta' rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji għandi xi mistoqsijiet għalik sur kummissarju l-ewwel net il-regoli li kienu qed japplikaw sissa se jkomplu japplikaw jew għandna bżonn regoli ġodda. Mistoqsija oħra mill-perspettiva tal-kompetizzjoni Ir-rikapitalizzazzjoni se ssir permezz tal-istati membri jew il-finanzi għandhom imorru direttament fidejn l-istituzzjonijiet finanzjarji. Umbat it-tielet net fi rigward ta' dan proċess ta' rikapitalizzazzjoni, il-sogru morali se jitqis u dan il-pis se jkollu jagħmel tajja palih minħalla 16. Iva, grazzi ħafna Sur Sanchez Presedo għax xogħol li qiegħed tagħmel. bħala il-mexxej tal-Task Force għal kompetizzjoni u anki għax xogħol li qed tagħmel bħala rapporter fuq ir-rapport li jmiss. Ir-rapport annwali illi għadni kif ippreżentajt. Issa biex inwieġeb il-mistoqsijiet li għamilt li. Ir-regoli illi se jidħlu fis u se japplikaw u ma nafx meta se jidħlu fis seħħ jew kemm se jdumu fis seħħ huma ir-regoli li japplikaw bħalissa. Fl-aħħar tal-2010-2011 kien hemm xi tibdiliet żgħar illi kellhom isiru għabbażi ta' esperjenza li aħna ksibna imma essenzjalment il-qafas biex aħna uh, eh, nġildu kontra l-krizi finanzjarju fl-2008-2009 uh, komposta minn erba testi fuq il-kapitalizzazzjoni tal-banek, eh, assi tossiċi, garanziji mill-gvernijiet u r-istrutturar ta' entitajiet finanzjarji dan huwa l-qafas li se jibqa' emmek se jibqa' japplika sakemm il-swieq finanzjarji jistabilizzaw ruhom u bat inkunu nistaw eh, noħorġu b'lini gwida ġodda fuq il-ristrutturar u il-bailout ta' entitajiet finanzjarji. Ma nafx meta se jkun dan meta l-affarijiet jmorru lura normal. imma bħalissa dejjin minn kriżi li għad titkompli għal xhur jew forsi sena oħra u ma naħsibx illi nistgħu noħorġu b'reġim normali, irridu nżommu dan ir-reġim illi eh, japplika għal żminijiet ta' kriżi. Issa dwar il-kontroll ta' lajnuna statali ma hemmx differenza. jekk dan dan il-finanzjament u se jsir eh, fondi tal-Unjoni Ewropea jew kella fondi tal-Istati membri jekk tintuża il-faċilità Ewropea tittaddi permezz tal-Istati membri imma mbagħad jista' jkun hemm ukoll rikapitalizzazzjoni eh, diretta. Però eh, ma jinbidel kważi xejn. L-unika ħaġa li tinbidel hija propju eh, u mal-kondizzjonijiet. Issa dwar is-sogru morali dana jeżisti kull darba li jintużaw flejjes tal-gvern biex wieħed jappoġġa eh, kumpaniji jew entitajiet. Dejjem ikun hemm dan is-sogru li wieħed jikkontrolla l-għajnuna statali huwa sforz biex kemm jista' jkun minimizzaw is-sogru morali. u s-sogru morali li jibqa hemm eh, dejjem eh, namlu tajjeb għalli mill-banda l-oħra minħabba li nkunu qegħdin nevitaw il-riski sistemiċi u jkun hemm iktar stabilità finanzjarja aħna nippruvaw nevitaw dan is-sogru billi niddiskutu pjan ta' pranijiet ta' ristrutturar u modelli ta' negozju li dan ir-ristrutturar se jwaslu għalihom se jwassal għalihom Aħna qed nippruvaw ukoll innaqsu dan is-sogru morali billi ikonna diskussjonijiet eh, spiss ibsin bejn eh, naqsmu l-pisijiet fuq dak li għandhom eh, l-obbligazzjonijiet, autoritajiet ta' settur pubbliku li rappresentaw l-istudin ta' dawn l-obbligazzjonijiet. Mbagħad aħna nippruvaw kemm jista' jkun neliminaw id-distorzjoni tal-kompetizzjoni li tista' tagħmel ħsara il dawk illi eh, marċivewx bailout minn flejjes pubbliċi. Grazzi. Il-President eh, ta' sena li għaddiet Andrea Zvab. Grazzi, Signora President, Vici President, l-ewwel nifraħ dan ir-rapport il-ġdid tal-kompetizzjoni huwa verżjoni mqasra, verżjoni iktar politika tar-rapport. Naħseb li r-rapporter kellu raġun meta qal li nistgħu nkunu sodisfatti dwar dan ir-rapport. Iżda xorta waħda għad hemm xi riservi min-naħa tal-Parlament fir-rigward ċertu suġġetti. Hemm uħud minn punti li ridna li mhux diskussi mir-rapport Iżda xorta waħda għandna maġġoranza bħala qbil. Għandna l-opportunità biex niddiskutu dawn l-affarijiet illum u għalhekk ħerqana biex nisimgħu minn għandek propju fuq dawn il-punti. Permettu li ngħid li nistaqsijek il-Kummissjoni ħasbiċ li tadatta r regolament tal-2001 biex ikun konformi mal-qafas legali eżistenti. Din hija xi ħaġa li vera għandha tittieħed bis-serjetà u titqies. It-tieni net nixtieq nifirħilkom dwar dak li implementajtu. Intom implementajtu dak li wettu propju fis-smieħ tal-2009. Il-modell ta' negozju għall-SMEs mod partikolari wettuħ u wettaqtuh forma limitata. Jekk huma parti mill-kartell fuq is-suq dawn irdu jkunu soġġetti għal sanzjonijiet. Issa, fil- negozju dan seħħ u għalhekk nifirħilkom talli żammejtu mal-wedid tagħkom u mal impenni li ħadtu. Il-fatt li intom qed tagħtu ħarsa lejn l-SMEs u tindirizzaw dan il-punt huwa sinjal verament tajjeb. It-tieni nett, permetti li nistaqsik domanda. Salli ma punt qegħdin tiddiskutu fih dan il-Kummissjoni is-sanzjonijiet u t twaqqif tal-livell ta' sanzjonijiet differenti jekk jistawx pereżempju ikunu pagamenti volontarji, pagamenti ta' kumpens fiħdan kartelli, jew inkella jekk dan għandu jittieħed bħala verżjoni ħarija u tpoġġa fuq dawk li qegħdin jirċievu l-għajnuna mill-istat. Dawn għandu jkollhom regoli biex niżguraw li ma jkunx hemm xi abbuż b'xi mod jew ieħor. Grazzi. Suo por Kummissarju. Grazzi ħafna sur ġvab għal kummenti tiegħek nixtieq wieġeb għal żewġ mistoqsijiet li inti qajjimt l-ewwel nett is-sanzjonijiet jew multi. Inti taf li diskutajna dan il-punt propju fil-Kumitat u anke fuq livell bilaterali tkellimna fuq dan fuq diversi okkażjonijiet. Ħafna drabi hemm il-kwistjoni tal-Windows li inti semmejt u rajna li nistgħu niksbu kwalinkwa ħaġa li rridu niksbu permezz tar regoli eżistenti li hemm fuq il-multi. Nafu li intom entità leġislattiva u tridu tilleġislaw u aħna nħobbu nilleġislaw, leġizlaw iżda rridu nawwel u qabel kollox nistabellixxu x'inhu ma prioritajiet, xinu ma l-anijiet u xinu ma ħtiġijiet. L-anijiet tagħna huwa li jkun hemm politiki li waslu multi għal kartell jekk hemm bżonn u dan jista' jinkisbu bir-regoli eżistenti. Dan se jinbidel fi żmien sitt xhur u nista' nibdel l-fema jien ukoll. Iżda speċjalment dan nista' nagħmlu minħabba xi avveniment li jista' jseħħ. Iżda sa kemm dawn il-multi, dawn iċ-ċitazzjonijiet, is-sanzjonijiet li nagħmlu jaqdu lan tagħhom grazzi għal qafas legali u regolamenti li hemm bħalissa għalina tajjeb wisq. Mill-2010 għamilna ħafna ftehimiet ta' rimedji għal kumpens anke fir rigward kwistjonijiet ta' merger, kwistjonijiet ta' kartellu, kwistjonijiet ta' antitrust, kien hemm erba ehm, mekkaniżmi ta' kumpens li kien hemm fl-2010, ovvjament ftemna ma' l-entitajiet konċernati u naqqasna l-ħin u fil-fatt 10% tal-multi jitneħħu minn dawn il-kumpaniji li jaqblu biex jitħaffef il-proċess. Ir-regoli japplikaw anki għall-antitrust, japplika anki għall Google, il-każ tagħhom għadu għaddej bħalissa, u anki fir-rigward il-każijiet li semmejt fil-diskors taftuħ tiegħi. Iżda jeħtieġ li nagħmlu negozjati u naraw x'inhuma l-impenji u bekk nkunu nistgħu nqasru l-proċedura taħt l-artiklu numru 9. Għalhekk jekk dawk li huma involuti investigazzjoni ta' antitrust jew kartell lesti jaraw xin huma l-possibilitajiet u miftuħ għal dan dan jista' jseħħ. Iżda hemm ftehim li l-investigazzjoni eh, nkomplu għasa l-axħar taħħa jekk qed naraw li hemm xi ħadd tikser ir-regoli. Il-President, mil bidu jiena rajt il-grupp ta' ħidma u nsejħ il-membri tiegħu u mbagħad nsejħ l-oħrajn li jagħmlu li sinjal. Nassum li l-membri tal-grupp ta' ħidma jisqu jitkellmu. Gurman l-ewwel, mbagħad Sofi, mbagħad Filip, Derkjan u Jürgen. Imbagħad diġà fuq l-lista tiegħi għandi Remon Tremosa, Swinburne, Pade, Edward Cicluna, Roddi Krazza u jiena stess biex nitkellmu. U anki Diego Feo. Xaħat tiħor? ieħor? Neħdukom wara dawn il-listi kollha li semmejt. Gumer l-ewwel. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi għal rapport tal-kompetizzjoni għaziz Kummissarju. Naħseb fir rigward lajnuna mill-istat, hemm ħtieġa li narfu l-fatt li lajnuna mill-istat hija spiża kbira għal l-istati membri u fi żminijiet fejn aħna neħtieġu li noqogħdu attenti għal kull flus li huma mill-lajnuna mill-istat, importanti ninħarsu lejn din minn din il-perspettiva. Hija taħtieġa wkoll interessanti li jkollna segwitu dwar kif lajnuna mill-istati f'oqsma differenti fis-settur bankarju setturi oħrajn kif tassew wettqu jew le l-anijiet u l-miri li ġew stabiliti Xi kultant titkellmu dwar valutazzjoni tal-impatt minn qabel, iżda jista' jkun ta' valur li jkollna segwitu valutazzjoni tal-impatt biex naraw jekk l-affarijiet waslux għal miri li kellna minħabba problemi differenti li għandna. Fuq servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, jkun interessanti nisimgħu minnant il-Kummissarju x'nistgħu nagħmlu biex niżguraw li meta ikonna sussidji pubbliċi għas servizzi differenti ta' interess ekonomiku ġenerali ikunu jappoġġaw l-utent ħari, il-konsumaturi ġifiri, iktar mill-kumpaniji. Għaliex f'dawk l-oqsma fejn hemm is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali huwa importanti li jkollna pluralità, li jkun hemm il-kompetizzjoni, li jkun hemm l-iżvilupp. U lan mhux li nappoġġaw l-entitajiet individwali imma li nappoġġaw iċ-ċittadini u jiena nixtieq nisma' minn għandek biex tara jekk hemmx modi kif nistgħu niżviluppaw dan aktar. Għaliex is-servizz ta' interess ekonomiku ġenerali waħdu diġawa parti kbir tas-settur tas servizzi li għandu bżonn iktar kompetizzjoni wara kollox. Fuq punti oħrajn nixtieq nqajjem forsi l-iktar wieħed importanti li mhux dejjem jissemma' huwa li fuq il-livell tal-istati membri, fuq il-livell tal-kumpaniji, hemm xkiel differenti fir rigward id-dħul ta' kumpaniji ġodda. Dan rajna fl-istati membri, rajna numru ta' klassifiki, il-bank dinja għandu l-klassifika tiegħu għal dħul f'negozju u bidu ta' negozju, u hemm xkiel għal dħul li huma kruċjali pereżempju fi Spanja fejn hemm nuqqas ta' tkabbir, jew ftit innovazzjoni u ftit investimenti ġodda, ftit impigi. U napprezza li nisma minn il-Kummissarju ku possibbli x'nistgħu nagħmlu sabiex nżidu din il-perspettiva tal-politika tal-kompetizzjoni wkoll. Grazzi. Okay, thank you very much. Grazzi ħafna, Sur Hockmark. Fuq is-segwitu tal-lajnuna statali u s-sussidi u l-appoġġ mill-istat xinu ma l-konsegwenzi u l-benefiċċji ta' dan. Għanna rizorsi limitati bħalma tafu, iżda wieħed mill-elementi minn dan il-pakketta ma' modernizzar li referejt għalih fil-diskors ta' ftuħ tiegħi huwa li nippermettu riallokazzjoni aħjar tal rizorsi tagħna u nifukaw fuq il-każijiet li huma tassew ta' distorzjoni għas-suq intern fil-analiżi eksante tagħna tal-għajnuna mill-istat u nippermettu uħut mill-sforzi tagħna li jkunu fukati fuq il-kontroll ex post. Issa tinħejju monitoraġġ tal- l-għajnuna mill-istat awtorizzat fi snin moddija u sfortunatament irrid ngħidilkom li mir-riżultati li għandi f'dan l-eżerċizzju li għadu ma ntemx juru li l-potenzjal perċentwal potenzjali ta' każijiet fejn hemm problemi li jfisser fejn nata għajnuna mill-istat fuq skemi nazzjonali jew fuq l-eżenzjoni ta' wieħed li jkun ħajfalli, eċċetera, nħossu li l-ammont ta' dawk li huma problematiċi huwa ta' 40 fil-mija. Sfortunatament, ir-responsabilità jew korresponsabilità tal-Istati membri meta jkunu qegħdin iħejju l-iskemi tagħhom li permettu li l-kumpaniji jirċievu sussidi waslu għal dan u anke fir rigward il-monitoraġġ meta d-deċiżjoni ġara darba tkun pożittiva irridu naraw kif dawn is-sussidi qed joperaw. U naħseb li hija responsabilità konġunta l-autorizzazzjoni ta' jnuna mill-istati hija kompetenza esklusiva tal-Kummissjoni u rridu għodu attenti għal segwitu ta' xġara wara li t-tihdet id-deċiżjoni pożittiva u din hija korresponsabilità. Ma nistawx nwettqu il-kompeti kollha meħtieġa biex ikollna segwitu ta' suċċess u effiċjenti waħedna u aħna rridu naħdmu aktar fuq dan ir-rigward. Fuq is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali għadna kemm adottajna l-qafas fit is-sena li għaddiet naħseb kien tajjeb ħafna, mhux biss li xina proponejt il-qafas lill-kollegi fil-kummissjoni, iżda naħseb li tassow konna qafas bbażat fuq l-esperjenza tagħna mill-pakkett ta' Monti tal-2005 u anke l-element il-ġdid ta' wieħed mill-element il-ġodda tal dan il-qafas huwa li qed noqogħdu aktar attenti b'sebgħinejn mill-imod meta mqabel mal imodi għal situazzjonijiet fejn kumpaniji kollom il-mandat li jiprovdu servizz ta' interess ekonomiku ġenerali u jkunu qed jużaw il-flejjes tagħhom biex jipprovdu assistenza liċ ċittadini tagħna wara kollox. U naħseb li dan huwa din hija kwistjoni importanti ħafna li lan ta' dawn is-servizzi pubbliċi mhumiex għab benefiċċju tal-kumpaniji li jrid ikollhom il-kumpens adattat għal missjonijiet pubbliċi li u iżda jridu jkunu ta' benefiċċju aħħari għall-utenti, għall-ċittadini, l-konsumaturi. Il-mistoqsija waħda importanti sur xvab li interessat iżda biex it-tweġiba tiegħi tkun kompleta titqis ukoll lan komplet tal-politika tal-kompetizzjoni tagħna. Għaliex din il-politika fost affarijiet oħra hija li telimina xkil għat telimina l-foreclosure u jkollna sitwazzjoni tal-livell indaqsa l kulħadd ma nistax nikontrollaw lajnuna mill-istat, iżda meta jkun hemm l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet tal-mergers u b'mod partikolari wkoll meta niddeċidu fuq deċiżjonijiet tal-antitrust hemmhekk għandna l-jett anke fir rigward il-kumpaniji rridu naraw il-pateri tagħhom fis-suq u hemm xkien li jeżistu kullimkien, jistgħu jeżistu kullimkien, iżda b'mod partikolari rridu qogħdu attenti u qed noqogħdu attenti għall-industriji pereżempju ta' networks fejn hemm stati li għad għandhom monopoli mhux dejjem ikollhom vizzi tajbin jew żienek tista' sejħilhom hekk u aħna għandna qegħdin sebajnejn għall-attivitajiet il-ġodda fejn l-attivitajiet il-ġodda marbuta mal-ICT joħolqu opportunitajiet ġodda għal obbus ta' poter u rridu nagħmlu bilanċ bejn l-infurzar tal-kompetizzjoni ma' approċċ li ma jxekkilx l-innovazzjoni. Dawn huma l-rimarki ġenerali bħala tweġiba għall mistoqsija tiegħek u jekk tidu tiffukaw sessjoni waħda tal-laqat tiegħi llum fuq kwistjoni bħal din tkun interessanti ferm. Huwa verament interessanti u importanti li jkollna opportunitajiet ġodda tkabbir u li niżviluppaw is-suq intern tagħna sabiex bekk nippermettu lis-suq ikun jista iżomm l-istennijiet kollha li jinħalqu meta aħna niddeċidu li nniedu inizjattivi kbar bħal dawn iktar minn 20 sena ilu. Grazzi. <laughs> Thank you very much, uh, Sophie. Grazzi ħafna, Sophie, issa. Grazzi, President, grazzi, Komissarju. Għandi tlet mistoqsijiet, l-ewwel net, kont ħanistaqsik dwar l-għajnuna mill-istat. Iżda mbagħad bajt allarmata minn dak li għadek kemet dwar u nittama li fimtek ħażin propju fuq dan, iżda dwar il-valutazzjoni ekspost li turi li 40% tal ajnuna autorizzata għall-għajnuna mill-istat hija problematika, bajt nistaġba, nispera li fimtek ħażin. It-tieni mistoqsija fuq il-bifs għal għal-cards inna nistaqsu l-Kommissjoni xinija l-intenzjoni tal-Kommissjoni jekk hemm rida li jkun hemm regolamentazzjoni u nistaqsi xinu ma l-passi imiss f'din ir-rigward. Il-Kummissjoni se tirregola issa le iktar tard. it tillet mistoqsija tiegħi imbagħad hija li rapporti annwali konsekuttivi fuq il-politika ta' kompetizzjoni li kienet titlob għall-inkjesta settorjali fuq search engines u riklami fuq l-internet. Imbagħad kien hemm ukoll l-inkjesta ta' Google u inti qed u tidher plawsibbli li din kopri bi wieħed ieħor l-inkjesti settorjali aħna ridna. Sissa nafu x'inhuma l-irmedji proposti mill-Kummissjoni Ewropea U barra minn hekk jidher li huma modesti bi wieħed u ieħor għalija ma nafux ser ikun ir-riżultat jew inkella rajna biss parti minnu iżda nistaqsi l-inkjesta ser tkun indaqs ma u tista' titqis indaqs bħal inkjesta settorjali u dawn huma affarijiet li tivolvu malajr u għalhekk irid ikollna idea ta' x'tip ta' flejjes huma involuti f'dawn u x'inhuma l-kwistjonijiet li jorbtu mal-kompetizzjoni għanna nkunu aktar attivi jew proattivi u nintervjenu aktar. Din mhix kwistjoni ta' suq jew parti minn suq huwa negozju enormi hemm partijiet dominanti ferm u għalhekk m'għandniex nkunu m'għandniex nkunu iktar proattivi u nagħmlu inkjesta settorjali iktar wiesa minn dik li tlabna liha, speċjalment fejn hemm każijiet individwali jew il-menti li jkunu tresqu fil-konfront tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. L-ewwel tweġiba Iva, fimtek tajjeb, 40% hija ċifra tal-każijiet mhux tal-ammont tal-għajnuna mill-istat imma tal-każijiet li aħna analizzajna bħala konsegwenza ta' eżerċizzju ta' monitoraġġ li għadu għaddej bħalissa dwar kif l-istati membri qegħdin jużaw il-regolament ta' eżenzjoni tal-iskemi tagħna 40% iva juru li huma każijiet problematiċi. Din hija raġuni għala f'din l-inizjattiva ta' modernizzar tal-għajnuna mill-istat qed noqogħdu attenti b'sebgħinin fuq dan. it tieni il-kards. Ma nafx Eh, jekkux ma tixċara fil-diskors tijaj taftuħ ma dan kemm darbattu fil-pubbliku, hemm bżonn nikkonsidraw il-possibilità ta' regolament fis-settur tal-cards, speċjalment tal-MIFS, il-mizati eh, eh, ta' interskambju multilaterali, MIFS. Etnem ħabtu wiċċna ma' dawn il-miżati, Mill punt di vista ta' antitrust, manna l-Mastercard, Visa per eżempju. Iżda mbagħad mhux qed neskludi dan, mhux responsabilità tiegħi diretta fi dan il-Kummissjoni, ix-xef huwa Michel Barnier f'dan il-kost f'dan il-każ imma qed niddiskutu ma' servizzi tiegħi u rrid niddiskuti magħkom u anke ma' Michel Barnier u l-Kummissjoni kollha jekk x valla pena li nipromovu leġiżlazzjoni qabel ma nkomplu nħabtu wisna ma' każijiet u appelli u dim il-qorti u rikorsi u sentenzi tal-qorti tal-ġustizja li għalla jaff meta jaslu dwar il-Mastercard, dwar il-Visa meta ħajġi konklużi ma nafux lanqas u għalhekk hija kwistjoni pendenti importanti ferm qed niddiskutu li lin mis-settur tal-cards il-pagamenti online dawk fuq il-mobile, il-sistemi ta' pagamenti bil-karti tal-kreditu, għanna konsultazzjoni, nirċivu ħafna kontributi, issa qed niddiskutu kif ħan l-laħqo ma dawn l-idejat kollha hija kwistjoni importanti iva u ma neskludix li jista' jkun hemm regolamenti, imma ma nistax nadotta waħdi din id-deċiżjoni. Fl-aħħar fuq is-search engines Google huwa settur waħdu, għandu iktar minn 90% tal-suq tal-tiftix fuq l-internet hawnhekk fl-Ewropa. Qed nindirizzaw Google għandna każ qudiemna li wassal biex ikun hemm din itra li jien l-Sur Schmidt qed nistenna tweġiba jekk huma jridu jisploraw l-artiklu 9 il-kwistjoni ta' ftehim ta' settlement jew inkella jekk jagħmlux proċedura ta' antitrust normali qed nindirizza, qed nindirizza dan il-każ propju tal-Google kif qedtilkom u l-oġġezzjoni numru wieħed ma' l-inna minn għandna għand Google huwa fuq tiftix vertikali. U l-atturi kollha, kważi kollha, fil-tur ta' tiftix fuq l-internet huma parti minn din id-diskużjoni. Mhux bħala dak li qed ikasbar ir-regoli potenzjalment imma bħala vittma potenzjali ta' dan il-każ Qed nindirizzaw dan is-settur. Mhux l-unika ħaġa li qed ninvestigaw fuq Google u mhux l-ewwel darba li qed dan fil-beraħ għadna ma ftaħniex investigazzjoni formali, għadna ma wasanniex, ma nafx jekk ser ikun il-każ li għandna bżonn nagħmlu dan, iżda hemm aspetti bbażati fuq ċertu elementi marbuta ma' Androids per eżempju u sistema operazzjonali ta' Google li qed tiġi analizzata propju mis-servizzi tiegħi. Għalhekk naħseb li hija kwistjoni usa minn inkjesta settorjali. Thank you, Philippe. Thank you, Chair. Uh, welcome, Mr. Commissioner. You prefer French or English? Grazie ħafna. Inti tippreferi Franċiż, Ingliż? Inti taf. Français aujourd'hui alors. Euh, trois points et euh, je vais sembler. Tlet punti, uh, forsi se nirrepeti ma suġġetti għadhom l-istess issa fuq il-kwistjoni tal-għajnuna statali mill-Albanek. Eh, Naħseb eh, li jaħġa li kullħat jafa li aħna Eh, sħaqna ħafna mal diġi kompetizzjoni il-kas Dexia per eżempju huwa kas li jena nafu sew xinu ma lezzjonijiet illi inti tal-limt mill-każijiet li ħdimt fuqhom sissa u eh, x'inhu l-approċ issa fuq il-każijiet illi baqa' mhux se ngħidlek semmi xi każ partikolari imma il-lezzjonijiet tal-modi jalmuk li għad tkun iktar stret eh, fuq il-każijiet eh, bankarji li jkollok tiffaċċa u taħdem fuqhom illum. Aħna ħallejna eh, ċerti entitajiet finanzjarji jiexu blajnuna minnaħa tal-istat u dawn kienu mejtin imma er, baqaw emmek jihdu l-flus kienu ħajjin mejtin fil-fat Issa da ma jistaw xiexu ma jistawx eh, jikomplu jeżistu minnar lajnuna publika. Alina, ċerti uh, ta' kompetizzjoni fiskali uh, eh, u distorsjoni tas-suq u jiena nixtieq kunna fil-li mill-aħħar darba li aħna tkellimna inti tħalċi iktar fil-kwistjoni dawn il-prassi fiskali li jistgħu jitqisu bħala zlejali u bħala ta' eh, forum ta' jnuna tal-istat. nisimaw nisimgħu li tkellimna dwar il-manipolazzjoni eh, ta' li xurilu ma tantx għadna nisimgħu dwaru dan, issa nixtieq nkun naf jekk inti għandek xi ħaġa ġdida x'tajdilna dwar dan. Grazzi, Messi Lambert. Eh, eh, tu d'abord. L-ewwel net, grazzi Sur Lambert, sistemi ta' kontroll tal-għajnuna sa tal-banek. Jina ma nafx jekk inti konċaw waqt eh, id-diskors tal-ftuħ tiegħi ma mhix l-ewwel darba li qed ngħid dan aħna bħalissa qegħdin nużaw il-kontrolli ta' lajnuna mill-istat, l-istrumenti li għandna aħna bħala komissjoni bħala sistema ta' risoluzzjoni bankarja de facto issa l kummissjoni prezentat l-Parlament u l-Kunsil sistema ta' jure sistema ta' rizoluzzjoni eh, bankarja ta' kriżi hija element ta' dik l-Unjoni Bankarja li sa qegħdin nisimgħu iktar dwarha dawk l-argumenti li jiena smajt meta jiena kont nieħu sem fil laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea. Issa jidher li fl-aħħar qegħdin naslu x'imkien. Imma sakemm ma jkonniex awtorità ta' riżoluzzjoni irridu nużaw l-istrumenti li għandna. U huma strumenti li għandhom ċerti limiti, semmejt il-kas ta' Dexia. Wasanja fit tieni diskussjoni fuq Dexia l-ewwel waħda l-ewwel deċiżjoni ġiet adottata fi frar tal-2010 meta jiena ħadd ir-responsabilità tal-portafol tal-kompetizzjoni. tal portafol tal kompetizzjoni tal kompetizzjoni Kien hemm diffikultà l-applikazzjoni ta' pjan li jitfassal mill kummissjoni fid deċiżjoni ta' ħata frar 2010 ma wara id-dejn sovran ħolo problemi addizzjonali, problemi ta' swieq ma naqsux imma żdiedu wissa bħalma tafu aħna qegħdin analizzaw eh, eh, il-possibilità li nbijaw parti minn Dexia l-Bank tal-Lussemburgu lill pajjiż terz l-istituzzjoni ta' pajjiż terz, aħna qegħdin naraw dan il-pjan ta' ristrutturar ta' Belfos, dan il pjan ta' ristrutturar għal grupp kollu u għal Dexia Kredi Lokal u issa mal bil-gvern il-ġdid fi Franza u l-gvern Belġan huma l-azzjonisti ewlenin, u l-ikbar azzjonisti. Issa, xorta diskussjonijiet għandhom bażi iktar pożittiva, iktar kostruttiva, però xorta diskussjonijiet għandhom diffiċli. Hemm bżonn ta' garanziji statali biex Nizguraw li l-affarijiet jimxu sew b'mod partikolari fi Franza, imma nisħa illi minn meta intom Parlament u l-Konsell tkunu ħattu deċiżjoni fuq eh, din l-Autorità Ewropea Riżoluzzjoni li kollu moħħi iktar mistrieħ mhux biss bħala kommissarju ma kif bħala ċittadin. Eh, għaliex hemm bżonna din l-awtorità għal speċjalment għal dawn l-entitajiet finanzjarji li huma transkonfinali cross border Irrit ngħidilkom ukoll li fl-applikazzjoni tal-pjanijiet illi adottat il kummissjoni il-plan Dexia kien l-iktar diffiċli. Ħadna ħafna deċiżjonijiet fil-biċċa l-bira tal-każijiet id-deċiżjonijiet qed ikunu applikati tajjeb ħafna differenzi propju żgħar ħafna eh, fuq il-deċiżjoni oriġinali, per eżempju hawnhekk fil-Belġju, eh, Credit Bank, aħna nnegozjajna bidla ta' rimedju għal rimedju ieħor eh, f'termini ekwivalenti. Jiġifieri qegħdin naħdmu f'żewġ pajjiżi ta' żona euro bi programmi ta' finanzjament il-programm tal-Unjoni Ewropea Fond Monetarju fil-Greċja, fl-Irlanda u fil-Portugal. Aħna se naħdmu anki fi Spanja la darba il-programm li ġie adottat l-aħħar darba mill-Eurogroup eh, nittama li dan jiġi konfermat fil-ġranet li ġejjin u jiġi jibda eh, jikun implementat eh, memx diffikultajiet partikolari, hemm każijiet li huma iktar diffiċli, hemm il-Bayern Navy, il-Landesbank, illi aħna għadna ma wassalniex għal ftejjin finali fuq il-pjan ta' ristrutturazzjoni. Imma b'mod ġenerali nista' ngħid illi qed naħdmu mhux ħażin mal-awtoritajiet tal-pajjiż li għad għandhom xi problemi xi solvu f'ċerti istituzzjonijiet finanzjarji Issa dwar il-taxxi u l-għajnuna statali, intom taf li hemm limiti fit trattat, ma nistawx għom bħala distorsjoni tal-konkurrenza jew tal-kompetizzjoni il fatt li stat jiffissa rata tat-taxxa għall kumpaniji Din ma tistax titqis bħala distorsjoni tal-kompetizzjoni mill-perspettiva tal-istat imma fiħdan dawn il-pajjiżi qegħdin naħdmu naħdmu mhux ħażin fuq każijiet ta' taxxa fiskali. Jien għadni kif iddiskutejt mal-gvern ta' Sur Mario Monti dwar approċ illi se jsib soluzzjoni għal ftit każijiet mhux ħażin illi kien fihom diskriminazzjoni eh, kontra l-Italja huwa settur fejn qed jiġru ħafna affarijiet. Mbagħad fuq il-każ Libor Iva, qed naħdmu, qed naħdmu ma nista' ngħid xejn iktar minn hekk. Okay, uh, uh Dirk Jan. Uh, thank you, uh, Mrs. President. I would like to ask a question. Grazzi ħafna, nixtin saqsi mistoqsija fuq il-politika ta' kompetizzjoni u s-settur bankarju fl-2010 jiena kont ir-rapporter għal-politika ta' kompetizzjoni u mbagħad jiena saqsejtek mistoqsija dwar ir-rapport tal likwidità li l-Banek Spanjoli eh, reġjonali li dawn irċevew mill-ECB dawna kienu qed ehm, Eh, jaddu minn kriżi u irċevow dawna likwidità mill-ECB umba dakinhar inti għedt li dinna mhix kwistjoni eh, ta' politika ta' kompetizzjoni xed nitkellmu dwar politika monetarja. Imma meta il-banek dawn inataw għajnuna tal-istat kienet kwistjoni ta' politika ta' kompetizzjoni u dawna kellhom eh, jikkonformaw ma' rekwiżiti partikolari. Kif tafu, mbagħad kien hemm eh, din il-kwistjoni eh, saret il-kwistjoni ta' ta' kaħas. Jekk ikollok seba minn dawn, jekk ikollok daw is-seba kaħas, għajt il-kellim, f'dak iż-żmien huma ħasbu li l-banek kienu kbar wis u ma setawx dawna jfallu imma minħabba l-problema tal-kaħas u l-bankja, is-settur bankarju ta' Spanja tana kellu bżonn bailout ta' xi 100 biljun euro il-Ministru Spanjol għal li kienet rebħa l-euro, ma nistax nifhem jiena fejn tinsab dir-rebħa, ma nafx Ġifiri, issa, jekk inti tara eh, kif inti ħdimt fuq dawn il-kaħas eh, għal-bankja u eh, s-situazzjoni li nsabu fija bħalissa, inti ħat l-azzjoni l-korretta, l-politika ta' kompetizzjoni l-korretta, jew forsi inti kellek bżon tkun iktar attiv sabiex ma tippermettix li jinħoloq id-diżastru li għaddejjin minnu bħalissa. Grazzi ħafna, ma nasibx jgħid isura l-munja, ma nasibx li għanna nħaltu l-affarijiet mela l-ewwel ħalġa il-politika tal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, ġewwa Frankfurt u t-tieni aspett il-flus pubbliku, l-appoġġ pubbliku, eh, risorsi pubbliċi li għandhom bżonn jiġu allokati għal restrawar u ristrutturar eh, tal-istituzzjonijiet finanzjarji kemm jekk qed nitkellmu dwar il-kaħas fi Spanja jew inkella xi oħrajn il-problemi ehm, tal-bank eh, dan ma xiex jaqsam mal eh, kif jaħdem il-Bank Ċentrali Ewropew imma dan għandu x'jaqsam ma appoċ pubbliku li jissa wasal eh, għal konverzjoni mill kapital ibridu għal l-isma 4.4 biljun euro mm, jekk eh, qed niftakara sewa din iċ-ċifra issa taħt il-qafas tal-ftejm il-ġdid li ġie adottat reċentament mill-Eurogroup u qatt irrid isir MOU fil- ġranet jew ġemat li ġejjin skont l-informazzjoni disponibbli eh, fil-medja banka dan il-bank ħajkollu bżonn jirċievi ammont konsiderevoli ta' appoġġ uh, eh, pubbliku. Dan il-każ qed nitkellmu dwar 4.4 er biljun. E, dan l-appoġġ pubbliku se jaqa' taħt il-kontroll dirett tal-Kummissjoni. Imma jekk ma jimpurtax dejjem tħallat il- politika monetarja tal-ECB eh, mal-appoċ eh, pubbliku permezz ta' l eh, assi jew inkella garanziji tal-istat. Hemmhekk qed nitkellmu dwar affarijiet kompletament differenti, grazzi. Eh, Jogan. Jürgen. Ja, danke. Ja, ich eh, möchte. Grazie ħafna. Xtaqt niġbet l-attenzjoni jatijak għal qasam ieħor ta' kompetizzjoni Inti sur Almunja tkellimt dwar il-kompetizzjoni fil-industrija tal-ikel. Aħna nafu li iva l-kompetizzjoni vera tajba mek u l-prezzijiet ta' likel ikel irridu jibqaw baxxi. Inti semmejt maħġa waħda fil-rapportijak ġifiri l-produzzjoni tal-ħalib ta' spiss fil-kostituenza tiegħi il- dawk li produċu il-ħalib ehm, jiġu biex jiltaqgħu miegħi u jgħidu li dwar il-problemi li għandu fis-settur li għandhom eh, fis-settur tal-ħalib huma qed jiltaqgħu ma' ħafna problemi bil-politika ta' kompetizzjoni ma jistgħux dawna jaqilgħu biżejjed flus u jafu li huma pis fuq il-baġġi tal-Unjoni Ewropea peress li dawna dejjem jitolbu għall-għajnuna diretta. Inti qed li hemm proposti sabiex ikun hemm iktar produzzjoni imma ma naħsibx dina idea tajba fuq livell ekoloġiku nix inkun naf kif inti beħsibek issolvi din il-problema. Nafu li l-produtturi ta' spissu ma' affettwati li qed li inti qed tippruvaw huma wkoll qed jippruvaw ikollhom iktar setat fuq issu qed jippruvaw jiltaqgħu flimkien ħalli jkollhom iktar seta ma mbagħad meta jagħmlu dan dawn jxeklu liġi tal-kompetizzjoni lek nixtieq nkun naf x'inhu huma l-intenzjoni tal-Kummissjoni x'huma huma l-proposti tagħkom. Ħalli bekk intkom tistgħu taslu għal soluzzjoni vijabbli għas-settur. Grazzi ħafna. Grazzi, Iva fir-rapport fuq is-settur tal-iken. Rapport li aħna fassalna għabbażi tal-ħafna eh, attivitajiet li l-autoritajiet nazzjonali ta' kompetizzjoni applikaw skont it-trattjati ma' u koll kellhom xjaqsmu għal livell adegwat ta' responsabilta' nistgħu naraw aħna li eh, saru ħafna deċiżjonijiet, ħafna korpi raw li kien hemm il-ksur skont artiklu 101 u 102 tat trattat huwa minnu li l-maġġoranza tar rejati eh, li saru u li ġew ikkastigati taħt il-liġi tal-kompetizzjoni m'għandhom xejn xi jaqsmu mal-bdiewa ġifieri s-settur tal-produtturi primari dawn għandhom jaqsmu ma' passi eh, li jiġu wara fil-katina tal-ikel ġifieri dwar il-forniment għal xiri ġifieri meta il-bidwi dan jforni il-ħalib, il-laħam, eccetera u l-bejħ bl mlimnut il-maġġoranza tar-rejati dawna isiru iktar l-isfel fil-katina tal-ikel u mhux waqt il-produzzjoni. Jiena minix espert fuq is-settur tal-ikel il-problemi fil-prezzijiet tal-ikel ta' spiss għandhom xi jaqsmu ma' aspetti li m'għandhom xi jaqsmu mal-fatt li ma jkunx hemm kompetizzjoni jew l-abbuż tal-pożizzjoni dominanti fis-suq eh, is-soltu dawn għandhom xi jaqsmu maqsuma li m'għandhomx jaqsmu mal-kompetizzjoni. It-tielet punt mill-analiżi ta' dawn id-deċiżjonijiet nistgħu naraw aħna li l-bdiewa jibbenefikaw minn attitudni attiva u proattiva li l-awtoritajiet għandhom fuq il-katina tal-ikel u dawn il-passi għalhekk politika ta' kompetizzjoni b'saħħitha favur ukoll l-interessi tal-bdiewa ġifieri tajb li dawna jissospendu l-politika ta' kompetizzjoni. Konklużjoni għalhekk li aħna nistgħu niġbdu mill ehm, dak li qed jagħmlu 27 awtorità nazzjonali għal tal-istati membri. Fil-kas tal-Komissjoni jekk ikun hemm rejati kontra l-politika ta' kompetizzjoni f'dan is-settur, il-stall l-autoritajt nazzjonali li għom, ġifiri mhux il-Kummissjoni, ovvjament hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar l-amalgamazzazzjoni jew l-antitrust. L-azzjonijiet tagħna u dan huwa rifless fir-rapport li għadu kif ġie adottat għaw l-attivitajiet tagħna għandhom xi jaqsmu ma xi jagħmlu l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni fis-27 stat membru. Grazzi ħafna, issa kulħadd kellem fis-sem il-grupp tiegħu, issa għandna 10 kelliema jiena għalhekk se nagħti l-mikrofonu li tliet delegati waqt kull round. L-ewwel tlieta Tremewza, Swinburne u Paga. Ramon.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 l pajis fejn is-servizzi tal-ġestjoni tal ajruport jaqgħu taħt l-istat. Ovvjament dana jiġġenera il-liħ hawnhekk għandna konflitt ta' interess. Imbagħad it-tieni punt il-President Sur sur qed jinsisti fuq li il-banek għandhom taw għajnuna dina bidla fil-direzzjoni Grazie. Non con la primera. Oh, on, no, we take them in ah, three. Excuse me, excuse me. Yeah, sorry, I, th I think. Tleta, tleta. It'll take too long. So K and then uh, um, Eva. K un batifa. Grazzi. a il-kommenti tijak fil-rapport annuale dis-sena Inti taf x'inhuwa l-ambjent kompetittiv fil-strumenti finanzjarji u naf li intom ħataħdmu fuq il-merger imbagħad fuq l-investigazzjoni tal-antitrust fuq is-swieq ta' derivati bid-dejta ta' CDS u clearing ta' CDS. Fid-dawl ta' dan nistaqsi jekk tistax tikkommenta fuq il-MIFID u l-MIFEA fl-artiklu 28, 29 u 30 li jistabilixxu viżjoni min naħa tal-Kummissjoni għal iktar suq kompetittiv fir rigward il-prodotti kollha ġenerali. Tista' tgħinna fil-Kumitat nifmu għala dawn l-aċċess miftuħ bla diskriminazzjoni u dawn il-klawżoli huma meħtieġa għall-infrastruttura ta' wara l-kummerċ għal clearing biex jibqa kompetittiv fl-Ewropa fl-istess suq u forsi tista' tgħinna nifmu għala l-aċċess u r-rekwiżiti għal dawn il-kumpaniji u importanti anke għas-suq. Il-Kumitat baċċi emendi minn ħafna membri biex jitħassru dawn il-klawżoli ta' aċċess u l-kwistjonijiet ta' kompetizzjoni u għalhekk nistennew minn għandek fuq dawn. Grazzi. And Iva. Iva. Grazzi ħafna. Sir Kommissarju, Mistoqsija dwar il-ġejjeni. Jekk aħna se nitkellmu dwar l-2014 l-2020, inti u s-servizzi tiegħek. Kemm qegħdin attenti biex taraw li aħna ma nadottawx politik politiki illi joħolqu xkiel jew distorzjoni fil-kompetizzjoni, per eżempju l-iskemi li qed nitkellmu dwarhom fil-kuntest tal-politika tal-agrikoltura jew politika tal-ikel f'ċerti stati membri politiki li qegħdin jiġu diskussi se joħolqu distorzjonijiet permanenti tal-kompetizzjoni l pajjiżi Baltiċi dal-waqt jgħalqu 10 snin membri Eh, fl-Unjoni Ewropea u s-sussidji diretti l-bdiewa eh, se jittawlu għal periodu ta' transizjoni ieħor. Naħseb inti dwar dan u kif nistaw nevitaw mill-bidunet illi nippermettu affarijiet illi se jxeklu s-suq. Rispekta. Grazzi ħafna Alek. sabiex nwieġeb għal mistoqsija ta' Sur Russell. Iva fejna fina l-ebda deċizjoni formali ma' tieħdet u L-istess nistgħu ngħidu dwar il parteċipazzjoni eh, tal-futur ta' bankja u biss meta l-pjan ta' ristruttura li kun les nkunu nistgħu aħna nikkummentaw dwar il-notifika jina u rajt il-gazzetti spanjoli, l-autoritajiet spanjoli kienu qed jitkellmu dwar il-privatizzazzjoni tal-ajruporti nazzjonali hemm ħafna każijiet fis-settur tal-avjazzjoni li għadhom pendenti fi Spanja wkoll u eh, l-ajruporti lokali, reġjonali, sussidi għall-linni tal-ajru li jużaw l-ajruporti differenti hemm xi każijiet li huma pendenti hemm oħrajn li għadhom fl-istadju fejn it-tilwim għadu għaddej u dwar l-irkupru il-Ministri Spanjoli ma tkellmux dwar dan imbagħad jiena smajt il-President tal-Kummissjoni wkoll għamel kummenti ma nafx jekk is-sorsi tiegħi huma korretti hawnhekk imma f'dawn l-aħħar ġimgħat fil-Eurogroup kienu qed jitkellmu dwar li jsalvaw bank Spanjol skont il-leġislazzjoni Spanjola dil ħaġa mhux possibbli imma aħna qed nanteċipaw li l-emendi neċessarji jkunu jistgħu jsiru dwar it-trattat intergovernmentali ovvjament qed nitkellmu dwar affarijiet intergovernmentali u id-dritt ta' inizjattiva dwar MIFID se nitkellem dwar dan il-punt iktar tard. Jiena m'iniex il-persuna responsabbli għal sussidi lis settur tal- l-settur agrikolo il- il-Kummissarju Ċolos u l kummissarju Damanaki li huma responsabbli għalhekk ma nistax jiena nagħti tweġiba għal dawn il-punti li ma jaqgħux taħt il-mandat tiegħi dwar aċċess għall-attivitajiet tal-clearing jew il-kontrapartijiet ċentrali jiena nappoġġa l proposta tal-Kummissjoni. Jiena naf li issa r responsabilità tiegħek flimkien mal-Kunsill. Fil-proposta tagħna aħna qed eh, nirrispettaw il-prinċipju ta' aċċess mingħajr diskriminazzjoni, aċċess mingħajr diskriminazzjoni differenti għall obbligu sabiex eh, taw il-licenzi għal benchmarks taħt dawn il-prinċipi aħna dattajna il-deċizjoni negativa tagħna fuq l-ICKs u il-proposti adottati mill-Kummissjoni u li mbagħad li eh, dbatu hawnhekk li minna minnant il-Kunsill dawna eh, kellhom xi jaqsmu mal-aċċess mhux diskriminatorju u jiena nappoġġa dawn il-punti ma m'għandix jiena il-ħila nindeċidi dak li intkom ħat iddeċiedu hawnhekk. Grazzi ħafna it-tlieta li jmiss is-sur Xekluna Pratze u Diogo Fejo. Eh, grazzi. Eh, sur Komissarju Almunija, jiena nara li ħafna ċittadini jirrispettaw ix-xogħol tiegħek. Jifmu li l-prinċipji ta' kompetitività huwa l-ikbar ħabib tal-konsumatur u għaliex is-sussidju u l-state aid mhumiex fl-interess tagħhom. fis istess ħin jaraw il-bżonn li l-banek għandhom jekk ma jriduhomx li jfallu. Hemm min jaqbel mal-bailouts hemm min ma jaqbilx, però l-biċċa kbira jifmu. Forsi ma jarawx id-differenzi li innutajt bejn il-monetary policy u l-state aid. Li ma jifmux hu kif imbagħad ikollhom kumpanija nazzjonali żgħira li tagħmel xogħol fl-avjazzjoni, li tagħmel xogħol li l-ebda kumpanija tal-avjazzjoni tagħmel f'kelma waħda hija strateġika għal pajjiżhom. Li għandha bżonn lajnuna, state aid, minn butom, però meta jaraw din it-talba tgħaddi minn kalvarju biex tingħata risposta u l-permess biex tirristruttar ruħu jieħu tant żmien. Ready. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου έχει... Grazie President, Commissario. Il-domanda tiegħi hija minn żewġ għandha żewġ aspetti. L-ewwel neċċini l-valutazzjoni tiegħek fir-rigward il-ħidma tal-awtoritajiet indipendenti ta' kompetizzjoni fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea U għamennu li hemm kumitati indipendenti iżda li huma l-pajjiżi li qed nitkellmu dwarhom għala hemm ċertu distorsjonijiet minn pajjiż għall ieħor fir-rigward lajnuna mill-istat u tini mistoqsija min-naħa tiegħi. Fil-pajjiżi li qed jagħmlu sforz kbir ta' adattament finanzjarju Pereżempju fil-Greċja, qegħdin naraw bajnejna li hemm diffikultà għal kompetizzjoni li taħdem mod normali. Dan ifisser li jrid ikun hemm riformi u anke tibdiliet. Fil-każ ta' dan l-adattament finanzjarju, dawn ma jistgħux jiġu assorbiti mis-suq jew mis-soċjetà konċernata. Skontkom u skontok sur kummissarju kien hemm progress li nkiseb jeħtieġ li jkun hemm interventi addizzjonali f'ċertu każijiet? Grazzi. Sr. Komissarju, krija sa' puru kompliment. Grazzi, Sharon. Komissarju, merħba. U nishti eh, la darba li inti qiegħed hawn nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet. Issa, fir-rapport li preżentajt, inti analizzajt il-suq tal-Aġenziji tan Notazzjoni tal-Kreditu inti għat illi mebda prova ta' xi li tmur kontra il-kompetizzjoni fil-proposta tal-Kommissjoni għal reviżjoni tal-regolament fuq dawn l-Aġenziji ġifiri proposta tal-2009 inti għat illi qed tippruvaw ittejbu l-ambjent kompetittiv propju f'dak is-suq Inti qed semmejtu l-idea tal-rotazzjoni obbligatorja. Il-Kummissjoni taħseb illi hemm xi problema ta' kompetizzjoni li tiġi indirizzata minn perspettiva regolatorja. forsi tkun aħjar jekk aħna nindirizzaw il-kompetizzjoni permezz tal-liġi tal-kompetizzjoni. Umbat it-tieni mistoqsija fir-rigward tas-settur tal-avjazzjoni. Inti tkellimt dwar tħassib dwar ftejmiet ta' kooperazzjoni bejn il-linji tal-ajru fil każ li naf l-aħjar hemm eh, dak il ftehim bejn TAP Portugal u eh, Brussels Airlines. Eh, jiġifieri titjiriet Lisbona, Brussel, Brussel, Lisbona bat tagħmel il-Kummissjoni bejn eh, bil-ftejmiet ta' co sharing u ftejmiet ta' kooperazzjoni? Xi pjanijiet għandkom? Well, regarding the, the first question, I didn't... Uh... Dwar l-ewwel mistoqsija, mm, ma finċ eżattament jekk l-onorevoli membru kienx qed jirreferi għal xi każ ta' kompetizzjoni partikolari qed jagħti brasu jiġifieri iva. Forsi tista' tajt li naqri iktar. Issa dwar iż-żewġ mistoqsijiet li kienu jirreferu għall awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni, aħna m'għandniex setat legali biex nimmodifikaw Eh, autorità tal-kompetizzjoni nazzjonali. Dawn l-autoritajiet iridu jinforzaw l-artiklu 101 u 102 ta' trattati ta' trattat u għalek aħna għanna kooperazzjoni tajba ħafna eh, permezz tan netwerk Ewropew għal kompetizzjoni u mbagħad eh, fl-aħħar tal- proċeduri legali l-Qorti Ewropea Ġustizzja taqtaħħa u tiddeċidi jekk din l-awtorità hix qiegħda eh, tinforza trattat kif imiss jew le. għandi opinjonijiet li hemm ċerti awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni li għandhom iktar finanzi minn oħrajn mill-budgets nazzjonali tagħhom oħrajn li huma inqas indipendenti fir rigward tal-autoritajiet eh, nazzjonali governattivi. Imma mill-perspettiva tiegħi dak li huwa rilevanti huwa ir-riżultat ta' dawn l-autoritajiet meta jkunu qed jinforzaw ir-regoli komuni li rridu ninforzaw u meta jkunu qegħdin jaħdmu magħna fid-distribuzzjoni tal-każijiet. U jkolli ngħid hawnhekk illi għandna kooperazzjoni tajba ħafna ma' l-autoritajiet tal-nazzjonali għal kompetizzjoni. F'ċerti każijiet nistaqsijek għandniex nużaw ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż fil-kontest ta' semestru Ewropew biex nippruvaw intejbu il-mod kif jaħdmu dawn l-awtoritajiet għal kompetizzjoni. Naħseb illi fir-rakkomandazzjonijiet ta' din is-sena almenu f'każ wieħed aħna irreferejna għal awtorità ta' kompetizzjoni nazzjonali partikolari u anki fil-kontest tal-programmi għal Greċja, Portugal u l-Irlanda Aħna u koll għamilna xie kummenti u xie rakkomandazzjonijiet dwar dawn l-autoritajiet nazjonali fuq livelli differenti, imma jekk mux ser zbal fi tlet kazijiet aħna qed niprovaw nużaw din l-odda biex intejbu il-mod kif jaħdmu dawn l-autoritajiet. Umbat dwar l-Aġenziji għall-Notazzjoni tal-Kreditu, il-CRAs jena ninsab ċert li il-kompetizzjoni għandha tejjeb il-mod kif dawn l-aġenziji jaħdmu. Ninsab ċert, anzi konvint. Imma sissa naħseb li l-aħjar strument biex ittejjeb dawn l-aspetti kompetittivi ta' CRAs nistaw niksbuħ permezz ta' regolamentazzjoni iktar milli uh, l-użu ta' strumenti ta' antitrust. Sissa, għadna marċevejniex il-ment wieħed, laqas il-ment wieħed. U laqas ma sibna bizzejiet argumenti biex niftħu xie eh, inkjesta ex officio għabbażi tal-artiklu 101 eh, jew l-artiklu 102 ta' trattat il-Kommissjoni kienet attiva palma tafu intom għax il-Parlament qed jaħdem fuq dan fuq ir-regolament dwar is-CRAs u eh, aħna ħriġna bit tlet fażijiet ta' regolament għal dawn l-aġenziji, ir-rotazzjoni u aspetti oħrajn huma inklużi fil-proposti regolatorji tagħna. Fil-kas tal-avjazzjoni, aħna u koll naħdmu fuq eh, xiftejmiet ta' code sharing bejn eh, kumpaniji tal-ajru fuq ċerti rotot, waħda minnhom hija propju dik li semmejt int biftejmiet ta' code sharing bejn TAP u eh, Brussels Airlines ikolli najt, jekk minix sejjer żball kienem eh, kien hemm madwar 17% tar-rotot interni eh, huma ma' opera fiħdan l-Unjoni Ewropea huma operati minn kumpanija waħda. Imma l-mistoqsija mill-perspettiva tal-kompetizzjoni hija minn banda li rridu naraw jekk hemmx abbuż ta' pożizzjoni dominanti imma mill-banda l-oħra rridu naraw jekk hemmx ehm, xi xkiel għall-aċċess f'ħafna rotot jew ħafna minn dawk ir-rotot il-problema mhux l-eżistenza ta' xi xkiel imma li ħadd ma jrid jidħol fihom dawn. dak li ritnajt huwa li dak li jgħidu l-kostitwenti huwa li meta e jarawna natu l-bailouts l-banek, biljuni ta' euro l-banek, u jkun jafu li dawn il-flus ħirġin mill-butom, mil li dawn u dawn u bat iridu jgħinu l-kumpanija tal-ajru tagħhom stess ma jistgħux jippermettu li jkun hemm telf imma jasal moment ta' ristrutturazzjoni u jgħidu issa iva rridu nħallsu u jgħidu li bħalissa għadna qegħdin nistennew tweġiba. Malta, since uh, a long time ago. Aħna jenna naħdmu fuq il-kas tal-Air Malta uh, għal uh, żmien twil u qed noqorbu lejn it-tmiem imma f'negozjati bħal dawn m'għandniex lodot kollha f'idejna għaliex jekk il-partijiet l-oħra jiġifir l awtoritajiet nazzjonali f'dan il każ l awtoritajiet Maltin, mhumiex qegħdin ituna l-informazzjoni li aħna neħtieġu għal pjan ristrutturar illi huma ppreżentaw lilna u jekk dan ma jaqbilx ma' regoli tal-għajnuna statali tagħna, irrid inkomplu ninnegozjaw. Aħna ma nistawx nimponu l-ideja tagħna fuq dan il-pjan ta' ristrutturar, irridu nitolbu proposta għal dan il-pjan, ninnegozjaw mal-awtoritajiet nazzjonali li nitolbu iktar informazzjoni, nistennew li taslinna u mbagħad fl-aħħar naslu uh, għal ftejjim milli jkun sodisfaċenti f'dan il-każ kif jiġri kif ġara f'każijiet oħrajn. Fir-rigward tal-banek għandna problema għaliex fil-biċċa l-kbira ta' settur ekonomiċi l-oħrajn nistgħu nimmaġinaw ekonomija u soċjetà li tista' taħdem minar dan is-settur jew minar xi kumpanija partikolari fil-sistema finanzjarja tant għandhom rwol importanti illi aħna ma nistawx nejxu, nikbru, noħol impjiegi, ma nistawx ma nistawx neżistu minar sistema uh, finanzjarja li edha tiffinanzja l-ekonomija reali u fi żmien ta' kriżi, b'mod partikolari fi żmien ta' kriżi finanzjarja, irridu namlu l-isforzi kif il-fat qegħdin namlu bil kondizjonijiet kollha u kolla, kollha eh, dejjem ovvjament eh, dan l-appoċ minnaħa tal-settur pubbliku, sim tal-pis u ovvjament irridu neliminaw kull distorzjoni tal-kompetizzjoni. Final three questions, Vernon. Uh, Naħħar tlet mistoqsijiet, Werner Lengen, Mantar Andreasin u Roberto Gualtieri. Werner. Äh, vielen Dank, äh, Herr Kommissar. Grazzi, Kommissarju. Għandi mistoqsija addizzjonali għall-ewwel stqarrija tiegħek fuq il-każijiet ta' kartell. Il-kollega Klute semma dan iżda jekk fimtek sow nemmen li hemm kartelli għal prodotti tal-ikel ximkien fil-katina ta' produzzjoni. Dalodu fil-fatt kien hemm dimostrazzjoni fuq il-prezzijiet tal-ikel kienet barra minn loka għandek ħafna banek hemm il-kwistjoni ta' Societe General ta' Dexia u ħafna oħrajn fejn il-predeċessur tiegħek fi żmien 50 sija rnexxielu jsib soluzzjoni għal każijiet. Jiena smajt li hemm każijiet oħrajn iżda nixtieq nistaqsi kif beħsibkom tindirizzawhom imbagħad fuq il-żmien għal proċedura ta' kontrolli ta' verifiki. Hemm proċedura għaddejja Sur Megwiri mill-Irlanda akkuża l-Kummissjoni li qiegħda toqgħod lura fir-rigward il-każijiet ta' Ryanair fuq attivitajiet ta' aeroporti differenti fl-Europa. Naħseb li dawn għadhom ma ġewx konklużi, nemmen il-predeċessur tiegħek kellu jabbanduna ċertu każijiet u allura tista' tgħidilna xi ħaġa għala dwar għala dawn l-affarijiet qed idumu, għala dawn il-każijiet qed idumu. Marta, grazzi President, Kummissarju. Inti referejt għal rekord tajjeb dwar 46 banek li qegħdin taħt ristrutturar bħalissa. Din hija l-aħbar ħażina li ħan irċievu fuq il-banek jew hemm aktar. Il-banek ma tantx lajnuna mill-istat ma tantx kienu tajbin biex indirizzaw il-problemi tal-banek, Imbagħad fir-rigward is-salvataġġi tal-banek li jkunu f'problemi, qabel jew mingħajr investigazzjoni għal kawżi l ruq tal-problemi li waslu għal dawn il-banek fil-problemi, naħseb li din mhix approċċ ġust mill-punt di vista tal-kompetizzjoni. Anke fil-fatt li l-investigazzjoni żvelat li kien hemm responsabilità ta' ġestjoni tal-banek, dawn il-banek xorta waħda qed jiġu salvati. Minħabba li din ħadd wassal biex tkompli deteriora id-dejn u l-proporzjon ta' deficit tal-pajis. Għanna nkomplu sejrinek? Tlidet mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-fatt li qabel ma kont kummissarju għall kompetizzjoni inti kont kummissarju għal kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji. Il-kriżi attwali hija riżultat ta' numru ta' fatturi u jinkludi wkoll il-qafas regolatorju impost mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kollha kemm hi taċċetta r-responsabilità ta' żbalji li seħħu f'dan il-qafas regolatorju identifikajtu xi regolament ħażin żbaljat u xi tippjanaw li ser tagħmlu fuq dan. Grazzi. Roberto sa. Grazzi. Għandi mistoqsija fuq kwistjoni speċifika. Iżda nixtieq nindirizza minn punt di vista ġenerali. Jiġifieri l-inkjesta li l-Kummissjoni fetħet fuq l-akkwist ta' Utukumpo ta' Inoxum Finlandja tal-azzar mill ThyssenKrupp, azzar speċjali. Huwa ċar li hemm proċess miftuħ, m'hemmx se finqogħdu nidħlu fid-dettalji, huwa ċar ukoll li ftehim li qiegħed intisa biex joħloq xogħol minn wieħed mill-iktar produtturi tal-azzar mm, mm, eh, madwar id-dinja jrid jiġi investigat. U għalhekk il-valutazzjoni tiegħi hija fuq dan. Fuq din it-tip ta' industrija u għalhekk il-mod kif japporaw il-bilanċ bejn żewġ prinċipji tal-artiklu 101 ta' trattat jiġifieri l-industrija tal-azzar speċjali u industrija fejn hemm kompetizzjoni li hija barranija 75% tal-produzzjoni fil-fatt hija fiċ-Ċina u proċessi bħal dawn jistgħu jitqisu wkoll bħala proċessi ta' konsolidazzjoni ta' imbottatura ta' settur li bħalissa qed ħabbata biex jibqa' jeżisti fl-Unjoni Ewropea. F'każijiet bħal dawn, allura x'inhi l-valutazzjoni tal-Kummissjoni fuq dan u x'inhija l-bilanċ tal-ewwel artiklu tal-ewwel paragrafu tal-artiklu 101 li jagħmel valutazzjoni tas-suq intern u t-tieni li jgħid li dawn ir-regoli ma japplikawx iżda dan jipprojbixxi kwalinkwa għażliet kwalinkwa ftehmiet li wassal għal progress tekniku jew għal avvanzi f'dan is-settur. Yes, thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Signora Chair. Ħan wieġeb jiena bl-Ispanjol. Wieġeb għas-sur Langen. kemm ħajdumu dawn din ladun il-każijiet dwar l-għajnuna statali u l-każijiet antitrust. Inti naħseb kont qed titkellem dwar l-għajnuna tal-istat, kollox jisraħ fuq il-każ, it-tip ta' għajnuna li l-istat membri jixtieq jagħti jew li diġà ta' u kollox ukoll iserraħ fuq kemm se nirċievu aħna kooperazzjoni mill-istat membru involut. Għax ta' spiss dan ikun l-uniku punt ta' kuntatt li ikollna aħna meta niftu negozjat negozjati partikolari Iva, mbagħad iktar tard inkunu nistgħu aħna nindirizzaw partijiet interessati oħrajn fil-bidu aħna ikollna kuntatt mal-istat membru u xi kultant vera niltaqgħu ma' diffikultajiet sabiex niksbu informazzjoni, xi kultant ikun hemm każijiet dwar l-għajnuna tal-istat li jkunu hemmhekk minħabba talba mill qorti tal-Ġustizzja pereżempju fil-każ ta' Deutsche Post Kien hemm konferenza stampa xi jumejn ilu u jiena tkellimt dwar bidla fil-proċedura xi ħaġa li jiena nixtieq nintroduċi bħala parti mill-modernizzar ta' din il-proċedura eh, dwar l-għajnuna tal-istat u nixtieq eh, li eh, ikon nkontattjaw b'mod dirett dawk l-entitajiet li jistgħu jagħtuna informazzjoni jekk l-istat membru ma jibgħatx l-informazzjoni l-korretta kien hemm rappreżentant mill-pajjiż tiegħek mill-Verlanda fir reġjun tiegħek fil-Ġermanja dan iċ-ċittadin qal li kien kontra l-uniku punt ta' kuntatt irid ikun l-istat membru involut, ġifieri rridu nsibu mod kif aħna se nħarsu din ir-rabta ovvja mal istat membri li xtieq ikun dak li jagħti l-informazzjoni Imma għandna bżonn ukoll inkunu nistgħu ntejbu l-proċeduri ħalli bekk inkunu nistgħu aħna nagħmlu progress u nsolvu l-każijiet. Pass iktar maġġel dwar il-każ ta' Nuremberg u r ring ta' Nuremberg, Iva sar ħafna progress din dan il-proċess kien wieħed twil imma tnamlu progress aħna hemmhekk. Dwar it-tieni mistoqsija, ikolli ngħid jiena li l-stress tests dawna ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Kummissjoni tal awtoritajiet nazzjonali u l-Awtorità Bankarja Ewropea iva l-awtoritajiet nazzjonali kellhom ftit involviment eh, imma m'għandniex aħna ma nċevux aħna informazzjoni diretti fuq l-entitajiet finanzjarji għalhekk impossibbli li aħna nagħmlu l-stress na Naħseb kull wieħed waħda minna nistgħu naqblu li ehm, l-stress test ovvjament xi ħaġa li nistgħu ntejbu aħna. dwar il-kwestjoni tal-banek ovvjament ma sa il-Kummissjoni ehm, mhux l-entità li trid tivalwa kollox. Rridu naraw dawna jagħtu bħala skambju meta jirċievu l-flus għax il mudell kummerċjali rrid ikun mudell vijabbli. Dawna se jċedu xi eh, direzzjoni eh, kummerċjali li kienu qed jikkawżaw dannu li sovranità dan jfisser li rridu eh, jagħmlu iktar investimenti, bidlu l-metodu tagħhom ta' ġestjoni, bidlu xi affarijiet oħrajn, jiġifieri rridu dawka eh, ibidlu l mudell kummerċjali tagħhom. Aħna bażikament nistudjaw dawk l-affarijiet il-pjan ta' ristrutturar dana jinħareġ mill-istat membru ma tantx nistgħu nieħdu ħafna deċiżjonijiet, eh, ma nistgħux aħna nbidlu l-entità jiena dejjem nkun vera kuntent meta awtorità tixtieq eh, tissuġġerixxi li eh, jekk ehm, il-management ma jkunx tajjeb mela dan inbidel imma l-Kummissjoni ma tistax m'għandix il-kompetenza li tagħmel hekk ma nistgħux aħna fuq livell unilaterali imbidlu l management ta' kumpanija jew ta' entità. Dwar il-qafas legali tal-Unjoni eh, Monetarja u Ekonomika il qafas legali dan jaħarġ mill-Kunsill u l-Parlament. Sur Goltieri, inti saqsejtni mistoqsija dwar każ li bħalissa jinstab fi fażi numru 2, id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin. il każ ta' tisen l-impjant ta' azzar li dan xtara minn Kupen imma ma nistax jiena nitkellem dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna kummissarju, fadal ftit minuti għalhekk jekk tippermetti li dejjem nafsek ftit iktar fuq xi affarijiet li inti stess semmejt. Vena, inti tixtieq tintervjeni tajt xi ħaġa. Iva, saqsejt żewġ mistoqsijiet addizzjonali forsi l-Kummissarju ma xtaqx Ja tweġiba dwar il-proċedura ta' li tingħata l-informazzjoni fuq Dex ING um, u Bank Ġermaniż u mbagħad il- l ta' kartels fil-industrija tal-iken. Excuse me, excuse me, I have forgotten. Skużani, kont insejt dawn iż-żewġ punti. Meta jiena nibda b'dialogu ma'kom l-ewwel kelma li tiġini f'moħħi hija Nürburgring. KBC qed jimplementa l-pjan ta' ristrutturar skont id-deċiżjoni li tieħdet fl-2009 u kif kifat qabel. Jiena ma semmejtx il-KBC imma u każ fost ħafna oħrajn aħna nnegozjajna xi bidliet Id-divestments imma dan kollu qed jiġi żviluppat u implementat għas-sodisfazzjon sħiħ tagħna u nittama' li jkomplu hekk. NLB mar nexxinniex naslu biex naqblu magħhom fuq il-pjan ta' ristrutturar konna jaħasra wasanna qrib ħafna ma fl-aħħar ġimgħat kien hemm xi bidliet min-naħa tagħhom. Jiena nittama li fl-aħħar jirnexxinna naslu għal ftehim. Kien proċess twil ta' negozjati fuq il-pjan ta' ristrutturar, eh, tkellimna ma' ħafna eh, partijiet differenti min-naħa tal-Bavarja b'mod partikolari u anki l-Awtoritajiet Federali fil-Ġermanja u l-Kummissjoni koll edin naħdmu biex nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. U dwar il-kartels fil-qasam fis-settur tal-ikel, jina ma niftakarx fuq livell Ewropew ma niftakar illi fil-rapport illi semmejta aktar kmini illi hemm ħafna każijiet ta' kartels illi nqataw mill-autoritajiet nazzjonali għal kompetizzjoni ma bħalissa mhux qed iġini f'moħħi xi każ partikolari ta' kartell eh, fuq dimensjoni Ewropea u dan fil-qasam tal-likel. Grazzi. Mella, nistaw naħseb għanna ħin biex nidħol naqra iktar fid-dettal għal punt li semmejt inti eh, fil-mistoqsija dwar l-autoritajiet tal kompetizzjoni u inti għat li l-Kommissjoni forsi tuża rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u tuża dan metodu ftit iktar spiss biex tipprova tikseb riżultati f'dawk il-pajjiżi li forsi baqgħu ftit lura. Umbat biex fit-tweġiba bħal mistoqsija oħrajn, oħra inti għat li ma tistax tikkontrolla dak li aħna namlu fil-proċess ta' kodeċizjoni dan huwa minnu. Ma jiena interessata ħafna fl-interazzjoni li suppost li kolna Eh, ma' trattat jekk wieħed iħares lejn l-artiklu 119 li jgħid li suppost li jkollna politiki eh, ekonomiċi wanijiet li jsiru skont il-prinċipji ta' ekonomija tas suq miftuħ kompetizzjoni ħielsa għandna sensiela ta' tmin eh, rakkomandazzjonijiet fejn il-settur tas servizzi jrid jinfetaħ. Issa l isfida hi jekk għandu ikonna aċċess miftuħ fiħdan il mifida CCPs. Imma fil-leġislazzjoni settorjali tagħna ma nistawx naħarbu mill-obligi illi joħorġu mill-governanza ekonomika jew mit-trattat. Forsi tista' tikkummenta dwar dan. Aħna kemm il-darba eh, iddiskutejna dwar dan u jiena naqbel u inti taf kemm jiena naqbel ma dan eh, dawn it-talbiet tal-ekonomija miftuħa, ċess miftuħa servizzi u kompetizzjoni uh, kemm jista' jkun bejn is-servizzi, inklużi servizzi finanzjarji u l-infrastruttura finanzjarja. Dak li ma nistax inwedkom huwa li jiena sejr nexili nikkonvinċi 27 eh, Ministru tal-Finanzi u l-membri kollha ta' dan il-Parlament biex jappoġġaw 100% il-proposti tal-Kommissjoni, għaliex il-proposti tal-Kommissjoni fuq dan is suġġett li eh, ġifir il-mifid eh, jissodisfaw dan il-għan u fil-rakkomandazzjonijiet tagħna hemm ħafna rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi partikolari li jirreferu mhux biss għal settur tal-servizzi mhux biss servizzi finanzjarji fejn aħna qegħdin nitolbu li l-istati membri jkunu ħafna iktar ambizzjużi meta jkunu qed implementaw id-direttiva dwar is-servizzi għaliex dan huwa s-settur li l-iktar se jgħinna biex nerġaw naqbdu triq ta' tkabbir sostenibli nsiru iktar kompetittivi, iktar dinamiċi, ecc. Ġifiri, mill-istrumenti antitrust tagħna aħna Eh, niprofaw nużawhom kemm jista' jkun anki f'dawn is-sitwazzjonijiet u fis-settur tal-servizzi finanzjarji kif eh, fil-diskors tal-ftuħ tijaj, mux bis permezz ta' kontroll tal-mergers, imma anki f'każijiet importanti ħafna f'da antitrust, xuħutu ma' marufa publikament, imma oħrajn jena semmejtom uh, eh, Eh, meta kont qed inwieġeb eh, mistoqsija partikolari aħna qegħdin naħdmu sfiq u naħseb li huwa dmir tagħna aħna eh, qed naħdmu fuq il mal-parlament u l-kunsill u anki flimkien mal-parlament. Much uh, my, my final duty is to read out. Issa baqa li biss il-naqra kalendarju twil dwar kif se naħdmu minnaw issa se jkollna ir r-rapport tiegħek għall-2011 li prezentajtunna illum da għet nistennew li dan l-abbozz tar-rapport tal-inizjattiva tagħna se jiġi fi 17 ta' Lulju u mbagħad diskutuħ fit-3 ta' Settembru, ikonna il-workshop annwali fuq il-politika dwar kompetizzjoni fi 18 ta' Settembru emendi għal rapport iridu jaslunna sal-20 ta' settembru Umbat eh, nid-diskutu għon fil-Kumitat fil-15 ta' Ottubru f'dan il-Kumitat ikon nivvotaw fl-20 ta' Jannar 2013 naddu għal plenarja ta' frar tal-2013. Infakkarkom li rapport tal-inizjattiva tagħna jkopri ħafna aspetti ta' kompetizzjoni u mhux biss bħala tweġiba għal rapport tal-kompetizzjoni tija għax għandna ħafna xi ngħidu dwar kompetizzjoni li għandna issa eh, rapport komplut. Mela dik hija l-proċedura, grazzi ħafna sur kommissarju bħal dejjem inti eh, tajtna il-ħin tiegħek u tajtna ħafna tweġibiet sodisfaċenti, grazzi. Um, right, we'll just take a couple of minutes now whilst everybody gets... Komplu bil-votazzjoni tagħna jekk kulħadd l lista ta' voti u jekk kulħadd daħħa il-karta fit-tamir tiegħu ta' votazzjoni biex naraw li kollu se jaħdem tajjeb. Okay, um, if you could plug your cards in and... Uh, jekk uh... jġobkom daħlu l-karti tal-votazzjoni ta'kom biex namlu verifika test vote biex naraw li kollox qed jaħdem. Jekk intom kuntenti, votaw favur, jekk mintom xe votaw kontra. I can't see how many people have voted on this one. Fuq dan it-tamir ma nistax nara kemm votaw, tajta President. Okay, so far I think we've got Tajjeb, sissa naħseb li għanna 40 karta tal-vot, 27 votaw, 28 issa, 41 daħlu l-karta tal-vot, 30 votaw, 33 votaw. 35, 36, 37, 38. U jissa dal-waqt wasanna għal 41. Ma nafxek xed id-dum sistema biex tikkarga jew intom eh, dum biex tafsu l-buttuna b'subajkom. Erba dom ma votawx, tlieta ma votawx issa. Tnejn persuna issa. Tajjeb, nistaw naċċettaw, interessanti ferm din il-votazzjoni tajt il-President. Okay. Right. Okay. We ready, ready to go? Ready, yeah. There are two amendments last minute. François is going to sit next to you. And... Okay. Uh, and I'm also told before we... Għat jajdu li li qabel ma nibdow fuq din il-votazzjoni, 41 persona kontenta, 41 votaw, 30 anzi kontenti. Sewċ emendi bil-fom, zejda, Missur Klins, unaddilu il-kelma, meta jasal iż-żmien għaliex ma kopji ta' dan l-emendi li għadhom tqasmu. Zdab din il-premessa lesti biex nibdow il-votazzjoni tajjeb mela l-kompromess A l-ewwel. Yeah, this is the regulation. votaw fuq ir-regolament. Tajjeb kompromess A. Min favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 207 Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għaddiet. Namlu verifika kif tridu. Verifika fuq 207. said you that, that closed the vote. Kulħat t-vota, votazzjoni maluqa, għaddit 35 favur, 8 kontra. Kompromess B, f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddu wkoll. Issa ngħaddu għal kompromess ċe żewġ partijiet. L-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet Għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ngħaddu għall-emenda bil-fom minn l-alde li hemm fuq dokument IVA titqassam taħt il-kompromess ċe le hija żieda anzi biex ninkludu l kliem or mechanistically fl-artiklu 5a kompromess ċe li għadna kemm votajn u xek. Min huwa favur din iż-żieda or mechanistically eh, favur ma ddiċ hija ħasra ġala darba qiegħda fis-CRD. Issa naddor kompromess D min huwa favur. Stennu ftit ta' president qed nipprova nara l-ordni ta' dan nivvotaw l-ewwel fuq il-kompromess minna l-emenda bil-fom. Minu a favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Issa nżidu il-klim il-Bank Ċentrali Ewropew posti differenti li nżidu l zida min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet ma' Issa ngħaddu għal kompromess E, li huwa sempliċi, favur kontra stensjonijiet għaddit, emenda 226, favur kontra astensjonijiet naħseb għaddit imma ħna mill verifika xorta waħda. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Il-vot għadda 26 favur 18 kontra. Kompromess F favur kontra astensjonijiet. Għaddit l-emenda bil-fom sar kompromess F li huwa numru ta' paragrafi li huma miżjuda min huwa favur l-emenda bil-fom kontra astensjonijiet maddiċ. Issa ngħaddu għal kompromess ġe, favur, kontra astensjonijiet għaddit, kompromess H, favur, kontra astensjonijiet għaddit, kompromess I, favur, kontra astensjonijiet għadda, naddu issa l-emenda 308 Nieħu emenda bil-fom magħha. Le, mela l-ewwel nivvutaw fuq l-emenda mingħajr l-emenda bil-fom. Min huwa favur l-emenda bażika kontra astenzjonijiet tgħaddi. Issa daw kollha favur l-emenda bil-fom u l-tibdiliet proposti kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tgħaddi bl-emenda bil-fom. Issa ngħaddu għall-emenda 31. Jiena nixtieq nirtira l-31. Grazzi. Rapporter jirtira 31 tajjeb wisq. L-oħrajn jaqgħu mela naslu għal kompromess je li għandu emenda bil-fom fuq l-ewwel parti. Wolf tixtieq tispjega Jiena nissuġġeri li nżidu taħt 2A dan il-klim information available to credit ratings and so on. So I would like to add Mela nishtiq nżida qabel is-sentenza tibda. Ratings. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda. Jiena nissuġġerixxi li nagħmlu hekk l-ewwel nett nivvutaw għalija wara li nieħdu l-vot fuq l-ewwel parti, mbagħad l vot separat fuq l-emenda bil-fom għax konnet qed naħdmu qabel. L-ewwel parti mela min huwa favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. U l-bidla Things, all those in favor. Daw kolla favur. Kontra, astenzjoniet, għaddiet. It-tieni parti issa favur kontra astensjonijiet għaddit it-tielet parti daw kollha li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għall-emenda 273 li hija tħassir favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. Kompromess k favur Kompromess ke? Minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Issa naddu għall-emenda bil-fom li għandkom mill-alde biex nżidu il-raġun. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda 297 minu a favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal-emenda 300, anzi le, taqqa dik mela naddu għal 298, lanqas qed jgħiduli Skużawni, tajt il-President 298 issa favur, kontra. Astenzjonijiet. PPE favur u xek. Mela taddi. Mela, issa ngħaddu għal 299 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 300 favur kontra astensjonijiet maddiċ 301 favur kontra astensjonijiet maddiċ 302 favur kontra astensjonijiet maddiċ 303 favur kontra astensjonijiet għaddit 304 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 305 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 306 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 307 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 309 favur kontra astenzjonijiet għaddit 310 favur kontra astenzjonijiet għaddit Kompromess L, favur, kontra, stenzjonijiet għadda. Kompromess M, favur, kontra, stenzjonijiet għadda. Issa naddu għall-emenda 330, favur, kontra, stenzjonijiet għaddit. Għaddit proset Diego di darba 331 favur kontra astenzjonijiet. Erġajna maddiċ 332 favur kontra astensjonijiet għaddit 333 favur kontra astensjonijiet għaddit 334 favur kontra astensjonijiet maddiċ 335 favur kontra astensjonijiet maddiċ 336 favur kontra astensjonijiet maddiċ 337 favur kontra astensjonijiet għaddit 340 favur kontra astensjonijiet maddiċ 341 favur kontra astensjonijiet maddiċ 342 b'emenda bil-fom Namlu 342 waħedha l-ewwel mingħajr l-emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet tgħaddi issa biex inżidu jew nibdlu standardizzazzjoni għall armonizzazzjoni favur din il-bidla kontra astensjonijiet taddi. 344 favur kontra astensjonijiet maddiċ 345 favur kontra astensjonijiet għaddit 346 favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess N, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra stensjonijiet taddi. Issa ngħaddu għal 367 favur 367 favur kontra astensjonijiet taddi 368 favur kontra astensjonijiet maddiċ Kompromess O, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa l-emenda bil-fom mill gwe, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal kompromess P, favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Emenda 38, it-tini parti, korrispondenti favur kontra astensjonijiet taddi 381 favur kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti ta' 381 Le, għadni għawn tajt il-President. That was... I did 38 corresponding part, which... Għamilna 38 parti korrespondenti li għaddit, mbagħad għamilna 388 li għaddit u issa kompromess E. Favur, kontra, astensjonijiet għadda, 382 favur, kontra, astensjonijiet maddix, maddix, 300 83 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 384 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 385 favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess R f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda, t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess S Pażna l-oħra, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. 407. Pażna l-oħra, favur, kontra, astensjonijiet, maddix, 408, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess te, bemenda bil-fom. Wolf, tixtieq tispjega?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 L-ewwel il-President, l-ewwel nett nieħdu l-ewwel parti mbagħad nivvutaw fuq il-kelma żejda also. Min huwa favur kontra b'sensjonijiet l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti żejda favur kontra estensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti issa favur kontra estensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għall kompromess u żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess V favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess W favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 425 favur kontra astensjonijiet maddix kompromess x favur kontra stenzjonijiet taddi, kompromess Y, favur, kontra stenzjonijiet jaddi, emenda 44, favur, kontra astensjonijiet għadda, 45, kompatibli, favur, kontra astensjonijiet taddi, 46, favur, kontra astensjonijiet maddiċ, 47, favur, kontra astensjonijiet għadda 48 favur kontra astensjonijiet maddiċ 49 favur kontra astensjonijiet maddiċ għadda 50 favur kontra astensjonijiet għadda emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet għadda 51 favur kontra astensjonijiet maddiċ ħamsin favur kontra astensjonijiet għaddit 53 favur kontra astensjonijiet għaddit 54 favur kontra astensjonijiet għaddit 55 favur kontra astensjonijiet għaddit 56 favur kontra astensjonijiet għaddit 57 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 60 favur kontra astensjonijiet, namlu verifika fuq l-emenda 60 kjużobko. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 23 favur, 22 kontra mela dik l-emenda 60. Issa emenda 2, favur. Taqa, skużawni, tajt il-President, 61 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess z, favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda 3, favur, kontra astensjonijiet għaddit, 70 favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess AA favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess AB favur kontra astenzjonijiet għadda. AC favur kontra astenzjonijiet għadda. AD favur kontra astenzjonijiet għadda. L-emenda 104 favur kontra astenzjonijiet għadda. 105 favur kontra astensjonijiet naħseb li maddiċ namlu verifika kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa kelli żball 27 favur 17 kontra għaddiet premessa erba' favur kontra stensjonijiet għaddiet 112 favur kontra astenzjonijiet maddiċ ta' xorta wahda u ma maddiċ lanqas 115 issa kolleqaw tajjeb wisq. Mela, fil-fatt, dawk li jgħidu li jaqgħu tal-emenda erba la l-emenda erba adottata jaqgħu wkoll? Qed jgħidu jaqgħu jekk l-emenda erba adottata. Mistax ikun għax l-emend kompromess R adottat. Naħseb li jaqgħu, ma mhux bil-fors. Jaqgħu ir-rapporter jgħid li jaqgħu mela jaqgħu. Issa 115 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 119 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 120 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 121 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 5 taqa' 122 taqa, issa ngħaddu għal 123 favur kontra astenzjonijiet għaddit 124 taqa, emenda 6 nagħmluha bħal qabel emenda l-ewwel waħda favur kontra astenzjonijiet tgħaddi issa l-emenda bil-fom biex tħassar xi kliem mir-rapporter favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 127 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 133 favur kontra astensjonijiet għaddiet 128, 127 ma ddiċ mela rridu naddu mal-oħrajn, 128, eċetera. Ma mela għandkom raġun, nerġu morru lura għal 128 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ, 129 favur kontra astensjonijiet għaddit Mija 30 taqa 131 u koll Tiddu verifika fuq 129? Kif tridu? 129 verifika. Kulħadd vota Nivvutaw issa fuq 129. Fadlinna x-nivvutaw, jekk ġobkom għaġlu. Għanna erba oħrajn li jridu jivvutaw tlieta issa. Ħanalaq il-votazzjoni l-aħħar ċans biex tafsu l-buttuna tajjeb wisq. Għaddit 26 favur 18 kontra. Tajjeb. Mela, dawk li jaqaw waraja 133 votajna fuq għadġa qabel 134 taqa, issa 135 favur kontra astenzjonijiet għaddit. AE favur kontra astenzjonijiet jaddi 145 favur kontra astenzjonijiet taddi 146 favur kontra astensjonijiet maddiċ 147 favur kontra astensjonijiet għadda 148 favur kontra astensjonijiet għaddit 149 favur kontra astensjonijiet għaddit 150 favur kontra astensjonijiet għaddit 151 favur kontra astensjonijiet għaddit 8 favur kontra astensjonijiet għaddit 152 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 153 favur kontra astensjonijiet għaddit, 154 favur kontra astensjonijiet għaddit, 155 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 156 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 157 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 158 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 159 namlu verifika fuq 158 kif tridu 158 verifika miftuħa. Gruppi bidlu fem tomaw, Iva, 23 favur, 19 kontra, tajjeb grupp li qed jibdel femtu misteru dan 159 premessa 25 favur kontra namlu verifika fuq 159. Um. Uh, and that's rejected. But I, I need a few hands every <laughs> now and then. Mela, rritz eh, imma narakom, natollu idejkom, 160 favur, dwar 160, mela, mela favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ eh, ma se jkun li bżon nikkontrolla la li ħad żball. Tarib sejdiċa eh, imxaħt li ħaqres Rejected, 21 in favor and... Maddiċ, 21 favur, 24 kontra. Mi um, in favur kontra astenzjonijiet għaddiet 163 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 162 ħataqa jekk dawn l-affarijiet jiġu adottati. 163 was adopted. 163 għaddiet għalhekk 162 taqa u 164 ukoll taqa 165 dawk favur kontra stanzjonijiet maddiċ Issa naddu dwar 168 dawk favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 169 favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 170 favur kontra astenzjonijiet. Nistgħu nagħmlu verifika elettronika 170 ma tistax titlaq. you voted, votes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 Okay, that's fine. No, no So we just just just cross cross checking on the uh, logic of the messages, but it fell. Okay, uh, so we. Mela t u issa għalek wasalna sal-emenda 171 din l-emenda waqet issa x'nistgħu ngħidu dar 174 175 dawna waqaw, nistgħu nivvotaw, nistgħu nivvotaw fuqom, tajjeb wis mela 174 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 175 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 176 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Eh, skużani, 179 dawk favur kontra sanzjonijiet ma diċ 180 eh, dawk favur kontra sanzjonijiet ma diċ 181 dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Disa mm, ma diċ 182 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet 183 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 184 dak favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 185 dak favur kontra stanzjonijiet saddit, 186 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 187 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 188 ta' 189 u kol dax u kol ħata għasa 12 dawk li ma favur kontra stanzjonijiet ta' dit 13 dawk favur kontra stanzjonijiet ta' dit 190 dawk favur kontra stanzjonijiet ta' dit 191 dawk favur kontra stanzjonijiet ta' dit 192 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 193 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 194 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 195 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 196 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 197 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 198 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 200 dawk favur kontra astenzjonijiet u wieħed favur kontra astenzjonijiet u tnejn dawk favur kontra astenzjonijiet u tlieta, dawk li huma favur kontra astenzjonijiet u erba dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għadit Issa ħan nagħmlu vot eh, elettroniku fuq testa kif huwa emendat. That's 36 in for 36 il-ċer si korreġi ruħa 38 favur, 5 kontra. Issa fuq il-dokument leġislattiv votazzjoni miftuħ. Two more to vote, any more voting? Fada tnejn, ħanala jiena l-votazzjoni. U 37 favur, 5 kontra u 4 estenzjonijiet. Ok. Tajab ħafna. Għat fadlilna il-parti l-oħra, id-direttiva. Voting list now. Lista għasira ta' votazzjoni, iva mela eja nibdaw bi kompromess A, dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 2 dak favur għet nistenna l-Jean Paul. Emenda nejn fuq id-direttiva. All right, against abstentions, that's carried. Uh, amendment 10. Emenda 10 favor kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B, dawk favor kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 12 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 4 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet għaddiet Emenda seba dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet tminja favur kontra stenzjonijiet għaddiet u nistgħu nivutaw fuq test kif inhu emendat. One more to vote. Fadla l-persuna waħda. Votes closed. Ulħatti vot. 39. 39 favur, 3 kontra, 4 stenzjonijiet u l votazzjoni fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva. three more to vote. Fadal tlieta. One more to persuna waħda. Right, we're closing the vote. Ħnalqu l-votazzjoni 38 favur, 3 kontra. Erba' astensjonijiet. <laughs> okay, well done Leonardo. Um, Proset. Okay. Um, uh, I've Leonardo, do you want to... Uh... Leonardo, tixti inti eh, tiħu l-mikrofonu, mikrofon tixti inti tikkonferma jekk tixtieq x'inti tidħol fi negozjati waqt l-ewwel qari. Iva, grazzi, eh, grazzi ħafna President, jiena nixtieq ngħid li eh, nappoġġa li eh, aħna nitlu fin negozjati immedjatament minn issa imma nixxi u koll nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja il-kollegi kollha speċjalment ir-shadow rapporteurs u l-assistenti tagħhom nixtieq jiena infakk nirringrazzja wkoll il-kollega Portex bdejna eh, din il-ħidma ma sfortunatament eh, ma stajniex aħna nikkonkludu dan flimkien nixtieq nirringrazzja is-segretarjat u François għal paċenzja tagħhom u għal-ħidma tagħhom iva għad fadal ħafna xogħol li rrid isir jiena naħseb li dak li diġà għamilna s'issa kien xogħol tajjeb. Grazzi. Thank you very much. Um, Grazzi ħafna, jekk eh, ma tkomx oġġezzjonijiet, mela konformità mal-proċeduri standards tagħna se naħtru it-tim tal-negozjaturi ġifiri ċer rapporter shadows u il-mandat ħajkun il-rapport li għadna kif votajna fuq u ovvjament aħna mbagħad nerġgħu nagħtu rapport lura l kumitat u l koordinaturi ek ovvjament intkom ħatkun fortunati bizziet eh, li ehm, ħatkun hawnhekk fil-ħin waqt li qed inħabbar l-affarijiet tkunu tistgħu tisimgħu l-informazzjoni. Issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 14 il-programm Statistiku Europo 2013-2017. Ok, so uh, amendment. Mela, l-ewwel emenda il-dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 2 minn budget dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet employ wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet budget tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet. Jina naħseb li eh, din l-emenda maddiċ għalek eh, ħannaddu issa għal-employ tnejn dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Baġġ erba dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Budget f'ħamsa dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet hemm pliet trita dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess għal dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Budget sitta le hawnhekk hemm miktub mhux kompatibbli ma' A jew 11. Ah, qed nitkellmu dwar emenda 5 le emenda erba kompatibbli Mela, emple erba. Iva? Employment erba, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emple ħamsa favur kontra astenzjonijiet. nasib għaddit. Namlu verifika. Kollox ħajserraħ se jiddependi fuq l-aldi. Li ma konix għat jollu idej. Ma nafx forsi iva, ma jena ma stax narakom. Forsi bis-sigrit. Mela, jen votaw. Kulħadd ivvota. Nalqu l-votazzjoni 25 favur 18 kontra kompromess beda u kliuma favur kontra astenzjonijiet għaddit 14 Iva emenda 14 dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess ċe fi tliet partijiet l-ewwel parti dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, dawk li huma favur it tielet parti dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnejn dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Aldi, res u emenda bil-fom A, dawk favur, kontra astenzjonijiet. Naħseb li din amenda għaddit. Għalek nistaw naddu għal-kompromess de? Le? Le. Mela, empl sitta dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess de dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit budget 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit, budget 13 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, budget 14 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, budget 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit, M plus 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit, mux kompatibli ma' menda 5. It is here. Okay. Oh, I do wish these instructions followed the same logic. Um, uh, okay, Amendment 18 in favour. L-emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 5 taqa. Naddu għal 16 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Empl 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 17 favur astensjonijiet favur kontra astensjonijiet għaddiet, Empl 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddiet, Bad 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet, l-emenda 22 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddiet. Immaġin 24 taqa kompromess ġeda favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emple 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Baġ 18 favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw baġ 18 kjoġobkom. Every voted, votes closed. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Kompromess akka l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Baġ 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Empl 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess I favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa se nivotaw fuq l-emenda bil-fom mill lisija emenda bil-fom dawk favur kontra assenzjonijiet aħjar niċċekkjaw kulħadd ivvota se nagħlaq il-votazzjoni votazzjoni magħluqa m'għaddiex 21 favur 22 kontra. Issa għandna emenda bil-fom oħra ċe favur kontra qed nitfixkel xinu jiġri bil-grupp tal-PPE. Intom favur jew kontra? Niċċekkjaw mod elettroniku għax min ċerta tajt il-President. Uh, and that's carried 26 in favour and 18 against. Um, we know 26 favur u 18 kontra. 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet, baġ 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda bil-fom de favur kontra astensjonijiet għaddiet. Amendment 31, all those in favor. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddeċ disa għaddit ukoll empl 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet baġ 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet baġ 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet baġ 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess je favur kontra astensjonijiet għaddiet 24 Badge 24 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet 34 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emple 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emple 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emple 15 favur kontra Astensjonijiet. Can we check 15? Because there's a bit of reluctance in those hands. Aħjar niċċekjaw għax eh, ma minix ċerta. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 24 favur 19 kontra. plus 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet 36 favur kontra astensjonijiet għaddiet emple 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emple 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet, Emple 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet, empl 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet, empl 21 favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw, tajt il-President empl 21 qed niċċekjaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 23 favur 20 kontra emple 24 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw emple 24 Two more to vote, one more to vote, votes closed. Votazzjoni maluqa għaddiet Emple 25 favur kontra astensjonijiet maddeċ 22 favur kontra astensjonijiet maddeċ 39 favur kontra astensjonijiet għaddiet Emple 23 favur kontra astensjonijiet maddeċ 40 favur kontra astensjonijiet għaddiet Empl 26 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Empl 27 favur kontra astensjonijiet għaddit. erbajn favur kontra astensjonijiet maddeċ. 28 Niċċekkjaw u erbajn tajt il-President. Very difficult to see this. I think. Diffiċli illi wieħed ikun ċert iva għaddiet fil-fatt vot wieħed. Emple 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet 42 favur kontra astensjonijiet għaddiet Emple 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet 43 favur kontra e, Soċjalisti mhumiex jollu jdejhom, ma nistax nimxi skont il-lista tal-vot. Ollu jdejkom sew, ġobkom, 43 favur kontra astensjonijiet għaddit. Empl 30 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emple 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 45 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emple 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emple 33 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emple 34 favur Għalfeqet iċxejru li. Empl 34 favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Niċċekjaw tajt il-President. Oh dear. I can never see how else. Għat kunnaf naf kif qed jivvotaw l-alde. Jiddispjaċini ngħidilkom. Forsi xieħut minnkom tistaw tollu jdejkom sew, għalix Marjan qed tatti jdejnole ma nafx ma nafx nu jiġrem wara. Mela, empl 35 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 46 favur kontra astensjonijiet għaddit, empl 36 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa wasalt fl-aħħar paġna Empl 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Empl 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 47 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat, vot elettroniku. Everybody's voted, 43. Kulħadd ivvota 43 favur, ebda vot kontra, ebda astensjoni issa. Nivotaw fuq il-rizoluzzjoni. Ah, għed neħdu neħdu għadraw għall-unanimità. Ibqaw votaw muħkomem. hemm. Come on, loads more people to vote. Għad baqa ħafna minni vota. Diġa jgħidu erba buttuni oħra, erba persuni oħra li għad jivvotaw. Għatem tlieta qed jaħsbuha. Jekk ma t se nagħlaq. Mela votazzjoni magħluqa. Erba, erbajn favur ebda vot kontra. Rapporteur, tixtieq titkellem fuq l-ftejn wara l-ewwel qari? Yeah. I can confirm there will be a... Iva, nista' nikkonferma li se jkun hemm l-ewwel qari. Uh, as, as usual, the composition of the negotiating... Passoltu il-tim ta' negozjati se jkunu l-President, il-Rapporteur, il-Shadow Rapporteurs u il-mandat se jkun propju il-rapport li għadna kif votajna fuq u neġan il-rapportaw l-koordinaturi l-Komitat kif namlu dejjem. Sharon, Kenna 10 tri... Rrit ikun naf meta ikun hemm 10 triologi uh, eh, simultanji, 11 il-wieħed ikun tlieta. Aha, ixtri għaxra u tuk wieħed b'xej. Iva, bħal muniti tal-euro. Intellaw bix-xorti. Le, naħseb illi sendum ma narakom issa, eh, jekk ma niltaqax fit triologi. Issa se ngħaddu għal xi ħaġa oħra. U kieku kont naf x'inhu ngħidilkom. Għal darb'oħra kontabilità. Imma tant hawn affarijiet miktubin daħal tajn fajn daw in-numri kollha tajt il-President. Issa rapport ta' Wolf Klintz. L-emenda waħda r-tira ta' emenda seba dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet 49 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw tajt il-President. Open the vote.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 Is there, I can't see. Oh. That's carried. I, I'm, I'm not sure we didn't close that vote too soon. Għaddiet, imma naħseb forsi għalaqt il-votazzjoni wis malajr. Se nerġaw nivvotaw għax il-segretarju ġenerali għala eh, il-vot meta kien għad baqa min jivvota. Se nerġaw nivvotaw. Oh, is that right? Okay. Okay. Tajab wis, ibqaw jivvotaw? Għafsu l-buttuni. Baqat nej minnis li jridu jivvotaw, forse ma tridux tivvotaw, tajja votazzjoni maluqa. Xorta għaddit. Maġġoranza ta' vot wieħed. Mela, ma kienx tortija Adolfo wara kollox. Mela, l-emenda 51 dak favur. Kontra. Jekk joġobkom is-soċjalisti, ollu jdejkom. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 52 dawk favur, kontra, astensjonijiet, nistaw niċċekjaw 52 jekk joġobkom. Għaddeċ, 53 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet 54 favur, kontra astensjonijiet naħseb maddeċ. Niċċekjaw. This is a check on... Et niċċekjaw fuq 54. Has voted? Votes closed. And that's rejected. So 17 favur, 22 kontra maddiċ. L-emenda disa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess għad favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddit. 12 favur kontra astensjonijiet għaddit. 56 favur kontra astensjonijiet maddeċ 57 favur kontra Astenzjonijiet, konfużjoni sħiħa tajt il-President. iċċekjaw fuq 57 tajt il-President. Sefri felċi. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? M'għaddiċ. 11 favur, 25 kontra. ġifiri ma tantx kien hemm konfużjoni wara kollox. Uh, eh, 59 dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 61 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 62 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 15 favur kontra astensjonijiet għaddit 63 favur kontra astensjonijiet għaddit 16 favur kontra astensjonijiet għaddit 64 favur kontra astensjonijiet għaddit 65 favur kontra astensjonijiet għaddiet 66 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 67 favur kontra astensjonijiet għaddiet 68 favur kontra astensjonijiet maddeċ 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet 70 favur kontra astensjonijiet għaddit, 71 favur kontra astensjonijiet għaddit, 74 favur le 74 taqa, 73 favur kontra astensjonijiet għaddit, 75 favur kontra astensjonijiet għaddit, 77 taqa 78 favur kontra astensjonijiet għaddiet 79 favur kontra astensjonijiet maddiċ 80 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess ċe maqsum żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet diet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet naħseb d-dieċ imma ħjar niċċekjaw. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa, dieċ 18 favur, 20 kontra. Naddu issa għal kompromess D. Kompromess D dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu għal kompromess E dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. emenda 117 dawk favur kontra astensjonijiet ma nafx xinu ma jagħmlu li CR favur jew kontra l-emenda 117 dawk favur kontra astensjonijiet se jkollna niċċekkjaw fuq 117 17 117 Votazzjoni miftuħa Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa maddeċ. 118 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 119 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għaddet Issa naddu għall-emenda 140. 140 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet imma niċċekjaw fuq 140. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddietx. 141 le dik identika naddu għal 244 favur kontra astensjonijiet maddeċ 146 favur kontra astensjonijiet għaddit 149 favur kontra astensjonijiet għaddit 152 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 158 favur kontra astensjonijiet għaddit. Komp ġe favur kontra astensjonijiet għaddit. 173 favur kontra astensjonijiet għaddit. 174 favur Le, jekk le jekk tgħaddi 173 l-oħrajn jaqgħu. 87 favur kontra astensjonijiet għaddit, 176 favur kontra astensjonijiet għaddit, 177 favur kontra astensjonijiet għaddit, 179 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 180 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 25 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 26 favur kontra astensjonijiet 26 se jkollna niċċekkjaw kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 27 dawk favur against abstentions kontra astensjonijiet m'għaddietx Emenda 2 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet 30 favur kontra astensjonijiet maddeċ 31 favur kontra astensjonijiet ma nafx kif ivvotaw is-soċjalisti fuq dan niċċekjaw fuq 31 sinjuri. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddeċ 19 favur 20 kontra kompromess aj, favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess je favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess k favur kontra astensjonijiet għaddiet u vot fuq it-test kif ġie emendat Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa 35 favur erba' astensjonijiet u ebda vot kontra. Nifirħu lil Wolf. And that doesn't lead to a trialogue, I'm pleased. Dan ma jwassalx għal trialogu, sodisfatta tonight. Fadlinna voti ieħor u xek. Fejjad. Tajib. Mela dan huwa rapport l-opinjoni fil-fatt ta' Serpa fuq it-trasparenza ta' jepwis. Nibdow. 22 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 23 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ 25 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ 24 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 26 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 27 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 29 favur kontra astenzjonijiet għadda 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess A favur kontra astensjonijiet għadda. 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess B l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti issa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 17 favur 20 kontra. Nasab li possibilment konsistenti din. 45 issa nivvutaw 46 u 47 flimkien favur dawn it-tlet emendi kontra astensjonijiet għaddew tleta l-umma. Emenda tlieta favur kontra, astenzjonijiet maddiċ, 48 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 49 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 4 favur kontra, anzi 4 taqa, Monta d-dejja ġmili, 50 issa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 51 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 52 favur kontra astensjonijiet għaddiet 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet 54 sa 57 flimkien favur kontra astensjonijiet maddiċ 58 favur kontra astensjonijiet maddiċ 59 favur kontra astensjonijiet għaddiet 60 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa għandna l-emenda bil-fom li tieħu post ir referenzi għal pjattaforma li tiġi punta aċċess dawk li huma favur l-emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. 61 favur kontra astensjonijiet maddiċ 62 favur kontra astensjonijiet maddiċ 63 emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess ċe favur kontra astensjonijiet addit 65 e, favur kontra astenzjonijiet maddiċ sitta favur kontra astenzjonijiet għaddit seba favur kontra astenzjonijiet għadda 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddit 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit 20 favur kontra astenzjonijiet astensjonijiet maddiċ, 21 favur kontra ma nafx il-vota soċjalista x'inhu fuq 21 favur tajjeb kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nistgħu nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat. Tajjeb, kulħadd ivvota Vot malu, 34 favur, wieħed kontra, 3 astensjonijiet. Tajjeb, grazzi ħafna. Memx kwistjonijiet varji e bis. u l-laqa li mis ser isseħna r-2 25 ta' ġunju. Grazzi ħafna lil kulħadd.